So, good afternoon, dear colleague. Għana sar, tajja bezis kollegi, senjuri, etnaħu għosser nisanatikom herbalura l-laqator nofsinar l petizjonijiet taħna l-bira bdejna bil-laqator komitat taħna kena parti mill-laqaw kollja minn jadalodu, u l-lum għar nofsinar vera għandi unur kbir li nistanati marba l-Komissarju Timmermans għal skambju ta' opinjonijiet bħala parti mid-dialogu strutturatu jiena Kontentu wkoll nista' kom illi għandna kummissarju li għad dedikat għax-xogħol li aħna din nagħmlu fiħdan dan il-kumitat li qabel magħna fuq il-fatt li aħna rridu nservu ċ-ċittadini, nisimgħu il-problemi ta' ċittadini u li nindirizzaw dawn il-problemi bl-iktar mod sistemiku. Iva, għanna ħafna ġifiri affarijiet komuni u nixtieq ngħidilkom x'inhuma l-affarijiet l-iktar li qed insemmu ġifir kwistjonijiet fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem, tal-tfal, drittijiet tal-vot, ġifieri ċittadini li qed jiġtħdu et jiffrutaw li jagħtuhom il-benefiċċju ta' dritt tal-vot fil-pajjiż ta' reġni kif ukoll fil-pajjiż ta' residenza fejn marru din hija sitwazzjoni illi aħna qegħdin nesperjenzaw fir-Renju Unit u anke fid-Danimarka. Iżda minħabba li dalwaqt ħajkun hemm ir-referendum fir-Renju Unit kien hemm ta' petizzjonijiet propri fuq dan is-suġġett. Il-liġi elettorali wkoll hija xi ħaġa niddiskutu aħna tas sikwit b'rabta ma' dawn il-każijiet parti minnek kena ċertu petizzjonijiet fuq kazijiet ta' migrazzjoni u refugjati li mhuwiex suġġett ġdid ikolli ngħid mis-sena 2015 kena ħafna każijiet simili, speċjalment minħabba n-numru kbir ta' immigranti li waslu l-Ewropa. Jiġifieri aħna smajna li inti wetna illi ħatat it-tweġiba l-Komitat tal-Petizzjonijiet f'periodu ta' tliet xhur. Aħna kontenti illi inti wetna dan minkejja li mhux dejjem il-ħaqni xorta din nippruvaw naħdmu fl-imkien għal dan il-għan nixtieq li ningrazzjak tal-ilqajt l-istadina li tkun hawnhekk u nistiednek sabiex titkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela permetti li ngħid jekk nħares lura l-aħħar sena ksibna tant u għandi bżonn li ringrazzja lill komitat tagħkom u fil-persuna tiegħek, Signora President, tal fatt illi tassew tajt bottatura li l-ħidma tal-komitat u dan qed kol ukoll ma' relazzjoniet mal-Komissjoni kif għattint ma maħniex f'konformità sħiħa mal-impenji tagħna biex nirrispondu għal kull Eh, petizzjoni f'temp ta' tliet xhur, imma ftit ftit naslu wkoll għal dan u jiena impenjat sew biex dan isir. Biex dan jiġri ma' x'imdaqqiet il-każijiet huma komplessi ħafna ma kunux nistgħu nirrispondu mal-ewwel. Issa, għaliex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-ħidma tagħkom tanti importanti għalija l-ewwel net. Dawna dan huwa wieħed minn ftit strumenti li għandna għal kuntatt topiku u personali ma' ċittadini Ewropej fuq kwistjonijiet tant tal-qalbhom fej jħossu illi id-drittijiet tagħhom qed jiġu mkasbra. Ovvjament dawn huma petizzjonijiet individwali imma jekk wieħed jara il-petizzjonijiet mod ġenerali, tista' forsi tidentifika xi ftit ta' patterns illi forsi ma jkunux jesistu minna dan il-komitat ma ximda etna raw dawn il-modelli imma jena għandi kasijiet konkreti illi uraw bitċar illi hemm pattern, hemm moviment paragonabli, speċjalment fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ambjent. Per eżempju, il-kas partikolari famuż ta' aeroport Franza. Stajna najnu l franza tevita l izballi ħanajdu hekk minħabba il-petizzjonijiet illi konna rċevejna. Ovvjament hemm ċerta oqsma personalment għalija huma importanti ħafna għandhom xaqsmu mal-ħidma tagħkom pereżempju titjir tal-bnidem, sostenibilità ma' ġenerali, kwistjonijiet ambjentali, it-trasparenza, kwistjoni oħra nixtieq insemmi mod speċifiku u f'dan il-kuntest insaqsikom ġentilment jekk tippermettuli illi fissu l daw kollha li għadin f'kuntatt magħhom li aħna għadna għaddejn bil-konsulazzjoni eh, fuq il-pubblika fuq ir-reġistru għax aħna nixtiequ naslu għal għan il reġistru tra trasparenza u naslu għal ftehim ma' s-sonnit biex intejbu u nżidu trasparenza l konsultazzjoni pubblika għaddejja setejna nagħmlu hekk. U lek jekk ġobkom għajdu lil kulħadd. Punt tal-aħħar, Sinjora President, Jiena ovvjament a dispożizzjoni eh, tagħkom jiena l-Kummissarju tagħkom ibqa' f'kuntatt miegħi għajduli jekk l-affarijiet ma qabdux it triqet tajba nipprova eh, nranġa l-affarijiet u ta' spiss aħna għandna qudiemna petizzjonijiet fejn ma jkunniex strumenti legali biex nagħmlu dak li tolbuna ċittadini għax ma tiżistix il-kompetenza komunitarja u id dan wasal ħafna frustrazzjoni dawk in li batun petizzjonijiet Per eżempju, jekk wieħed għandu problema konkreta ma tridx ħadd minn Brusselli tgħidlek id-ispeċili aħna maħniex kompetenti tal-istat membru. Ta' Tassikwi dan huwa l-każ, imma għalikom u għalina jkollna l-opportunità li nimpenjaw ruħna mal istati membri biex forsi nkunu nistgħu nirranġaw xi ftit minn dawn il-kwistjonijiet. Per eżempju, l-liġi elettorali, reġjonali, lokali, taħt il-kappa tal-ġurisdizzjoni kompetenza nazzjonali mhux dik komunitarja, imma ta' kull derba niċevu il-menti fuq l-użu tal-espressjoni tal-kelma ġifiri hemm emson li konna dialogu ma l-Istati membri biex għajnuħam illi jaġustaw u jirranġaw din situazzjoni nistenna bil-ħer għal-kommentu l-mistoqsijiet minnaħatakom. Grazzi ħafna, kommissarju, kif binna fil-qatar koordinaturi għabru għanad il-kelma l-ewel l-ewel għanad il-kelma l-koordinaturi un-bat jek għanna il-ħin sal-erba l-oħrajn. Pita, l-ewel net, għadilek il-kelma. Grazie ħafna, Aziz Kommissarju, inti fil-fat il-Kommissarju tana, t-neħu ħafna, il jentu il-Kommissarju tana, u għet nistanejt Il-kooperazzjoni ta' bejnietna tibet ħafna, ħna din din il-ħaġa, din dan it-titjib inti personalment ukoll jgħat għawek u kol sabiex tisma xewqat minna ħatana u għandi xiftit x'naqsam mela l-komunikazzjoni bejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-Kummissjoni u l-Istati Membri aħna fil-fatt stabilixxejna perjodu ta' żmien u dejjem mhux dejjem ikun irrispettat, però Jiena parti t-tjib f'dan l-aspet jiena nixtieq il meta nirċievu tweġibiet illi fl-opinjoni tagħna ma jkunux kompleti jista' jkun li ħafna drabi aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew konna opinjoni differenti u nkellna ikun hemm pereżempju ċertu ftejjem minn qabel dwar li mumma l-iktar kwistjonijiet importanti li għandna nifukaw fuqhom, ġifieri forsi aħna nirċievu informazzjoni naħa tal-Kummissjoni, nbatu allura mħabba naħsbu miex mhix kompleta, allura noqogħdu sejrin l-ewlen. It-tieni mistoqsija inti għettu ukoll aħna xtaqna li kieku nivvutaw fuq xi ħaġa flimkien ġifiri l-Kummissjoni, Segretarjat u l-Kumitat ġifiri dwar petizzjoni jekk li ma petizzjoni tista' tkun permessa u li ma le, naħseb li ħafna drabi bejnietna aħna nissiltu ħafna fuq dawn it-tip ta' kwistjonijiet, ma nafx hekk forsi nistaw xintafu din tip ta' xogħol għalina u nafu illi fil-fatt forsi aħna din ippruvaw nitrattaw il-petizzjoni bliktar mod ġust, eh, minn għandu din l-opinjoni, iżda minni jaħseb ukoll li aħna qegħdin forsi mhux qed nitrattaw kull petizzjoni b'mod ġust. Jiena nixtieq illi proċeduri ta' ksur tal-liġi pereżempju fuq il-livell Ewropew aħna naħsbu li għandna nkunu informati minnu fih jekk ikunu bdew dan il-proċedimenti speċjalment meta jkollna petizzjonijiet marbuta magħhom. Aħna wkoll għandna ċertu xewqat anke f'dak li għandu x'jaqsam leġislazzjoni aħna jekk ikollna każ li jurina l-istituzzjoni ma toġobniex nixtiequ li nbidlu l-liġi, forsi aħna nkun nistgħu naħdmu aħjar flimkien u skont ir-regoli tal-proċedura l-artiklu 46 jgħid li forsi jista' jkun hemm iktar kooperazzjoni intensiva bejn l-istituzzjonijiet meta konna bżonn li naħdmu fuq bidla fil-liġi Ewropea illi forsi nistgħu naslu għalja pass iktar maġġel jekk aħna naħdmu flimkien milli noqogħdu ngħaddu minn istituzzjoni għall oħra Skużani illi dom daqsxejn iżda naħseb illi bekt qed l-erba' mistoqsijiet u kummenti li kelli. The SD coordinator. Grazzi ħafna koordinatur tal-SD muxaw imma ngħaddi l-kelma is-Sinjura Deserra. Grazzi ħafna, President, u grazzi ħafna, Sur timmemens tal-li jatawnek fosna minn ġdid pala komissarju tagħna. Jena nishtiq namel xi żewġ mistoqsijiet konkreti ħafna. Waħda għandha ref namel referenza għal dak li ndiġa għat hawnhekk, jiġifieri kif kunu neċessarju illi aħna nkunu nistgħu nħarsu drittijiet tal-ċittadini tagħna u l-istennijiet tagħhom illi x-ximdaqiet iva Eh, veru jiddependi mill-interpretazzjoni eh, restrittiva tal-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u lek dan huwa qapas li huwa wiesa ħafna ta' petizzjonijiet illi li għandna fuq drittijiet tal-bniedem u kif inti kommentajt jiddependi u mill l-użu tal-lingwa, per eżempju, fil petizzjonijiet fil-kas tal-Bulgarija, fejn il-kampanja elettorali eh, tajt li tista' tintuża biss il-lingwa bulgara ta' dan il-pajjiż u hekk qed irasnu l-possibilità li wieħed jesprimi ruħu b'xi lingwa oħra imma titkun maħta li tiftem, speċjalment meta niddeċidu li min jgverna. U għalhekk per eżempju il-oħra nitkellmu fuq 30 miljon persuni illi huma eh, huma għami għal daqstant eh, bżonn illi ġa rajna il-proposta li mart lil udom il-Kunsil u kien hemm il-Ġermanja, l-Italja u r-Renju Unit li huma qed jimblukkaw din ir-ratifika u lek nixtieq nkun naf l-istrateġija konkreta li se tiġi adottata mill-Kummissjoni f'dan il-kuntest. Mat fil qafas ġenerali kif konna dinajtu fuq interpretazzjoni tal-artiklu 51 naħseb li huwa neċessarju li jkun hemm interpretazzjoni usa biex hekk inkunu nistgħu naraw qudiem il-kumitat tal-petizzjoni tal dawk li huma tal-bit tal-ċittadini tal-petizzjonanti u nixtieq bil-qosor ħafna nisaqsik fuq eh, ħaġa importanti ċittadini Ewropej. Attualment il-fenomenu supranazzjonali li huwa terrorizmu ġihadista. Il-ġida kontra tal-tip ta' terrorizmu ġihadista instess kont għat l-14 ta' april fuq direttiva tal-PNR li għandha bżonn ta' iktar kooperazzjoni, għandha bżonn ta' skambju mod effettiv l-intelligence biex niġildu kontra terrorizmu u inti stess għat li dan l-direttiva l-ewwel pass tajjeb biex ikun hemm iktar skambju ta' intelligence u se tkompli bi miżuri u instess taqbel ma dak li qal il-Komissarju Avramopoulos fejn qal li l-miżuri kollha illi qegħdin noħolqu sistema ta' intelligence li tkun waħda komuni u x'isgħu nagħmlu biex nifaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni, pereżempju eh, permezz ta' strumenti illi jkunu konkreti u mimlin l-informazzjoni, pereżempju in-network permezz ta' kuxenza kontra il-radikalizzazzjoni. Grazzi ħafna. Issa Solidad Iva għaw edha mela nistandila l-kelma. Grazzi ħafna l-ewwel net. Nixtieq ngħid kemm dispeċini li ma konċ hawnhekk mill-bidunet. Imma nixtieq eh, najt li nirringrazzja lill-Kummissarju li għata hawnhekk għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet u naħseb dejjem li huwa riċevi sow eh, dak li għadni dak li najdulu aħna u issu grat u jħu pjaċir. Mela, issa għal dak li għal-Komitat tal-Petizzjonijiet diġa kif għadna fil-passat għana ninsistu illi mod konkret fuq is-suġġett kif nista' jkollna proċediment ta' kwalità b'referenza għal garanzija ta' alimenti minn dawk li huma l-petizzjonanti biex dawn ikunu mhux biss l-istituzzjoni tal-Parlament imma wkoll għandna bżonn il-petizzjoni tal-Kummissjoni fuq ukoll tal-Istati membri u għalhekk għandna bżonn tweġiba li tkun mhux biss f'waqtha skont l-iskadenza ma tkun waħda adattata xirqa biex hekk se nistgħu nagħtu biex hekk isir il-Kommissjoni taħseb li per eżempju għal regolamentazzjoni aħjar suġġett adattivati attivati turistaw inkludu wkoll dan l-aspett imħabba dan id-dialogu li hemm fil-Parlament li trattaw dejjem dawn il-każijiet imma nafx li l-Kommissjoni tkun tistgħu wkoll tirrispondi. U interessanti il debattitu fuq din il-leġislatura huwa neċessarju verifikaw li huma il-qosma ta' azzjoni, il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea biex hekk ċittadini kun jafu eżatt x'qed jiġri u li huma talbiet petizzjonijiet li huma aċċettati u oħrajn le. U għalhekk hemm bżonn nkunu flessibbli, hemm bżonn nisimgħu iċ-ċittadini kollha biex hekk ikollhom risposta. Għalhekk importanti għalina illi konna kam ta' applikazzjoni wisa kemm jista' jkun biex nisimgħu lil kulħadd imma hemm bżonn niċċaraw dawn l-aspetti. U qabel ma nagħlaq nixtieq nitkellem fuq il-fatt li ilna sena għaddejja tfal dan eh, huwa ta' interess kbir ħafna għalina fejn hemm bżonn nagħtu kif il-parteċipazzjoni tagħhom bħal ħafna midritiet tal-bniedem naraw ukoll il-problema ta' tfal li huma m'għandhomx eh, ċertu legali, m'għandhomx il-kapaċità eh, biex jitolbu l-istituzzjonijiet Ewropej jew dawk fuq livell nazzjonali imma dan huwa settu illi hemm bżonn inħarsuh u nixtieq inkun naf kif nista' wkoll jipparteċipaw mhux biss hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma f'mekkaniżmu fuq livell komunitarju biex hekk it-tfal ukoll jkun jista' eh, nismaw u jkunu jistaw jgawdu mid-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Margaret issa. Sorry. Yeah. Yeah. Onorevoli grazzi ħafna, grazzi tal-li tal-nek, Komissarju Timmermans. jina batlek eh, xoqad sbieħ fuq Twitter u grazzi ħafna ta' kommenti fuq il- Eh, boros tal-plastik. Kont naf li se titkellem fuq il-boros tal-plastik, iva, kull derba. Imma jina semur issa fuq suġġett iktar importanti għalija, il-kwistjoni tal-amministrazzjoni it-tajba bir-remedji tal-ombudsman u l-konflett ta' interess naħseb għadna l-bot ħafna milli jkollna sistema affidabbli mingħajr konflitt ta' interess jina qed nara żida drammatika fejn jina żgura li kuku inti mort lema tajt tara illi kien hemm kritika wkoll mill-lefsa imma għanna bżon, anki f'pajjiżi l-affarijiet bżonn ikunu ċari huwa diffiċli biex wieħed eh, jaċċetta li mhux biżejt li jkun hemm dikjarazzjoni ta' konflitt ta' interess u mbagħad iridu naraw skrutinju tal-affarijiet personali tal-individwu bħalma jekk u jħallas it-taxxa jew le, imma hemm bżonn ikonna fiduċja fis-sistema. Jekk l-affarijiet ikunu ċari fl-amministrazzjonijiet tagħna. Fil-programm ta' ħidma tiegħek int għandek l-aċċess għall ġustizzja bħal manna fil-konvenzjoni l-antika u jiena pjuttost gburija minn din il dak li hija trasparenza, ma l-unika parti ma ġietx implementata fis-sistema komunitarja għal aċċess għal ġustizzja. U jiena nixtieq nkun naf x'ġara b'din il-parti tal-leġislazzjoni qed tiċċaqlaq xi ħaġa biex hekk l-ambjentalisti ikunu jistgħu jaraw li aħna tnieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Niqafaw, grazzi. Thank you very much. Now let's see. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Albiol Grazie Grazzi ħafna, President. Jena għandi żewġ mistaqsijiet fuq żewġ suġġetti illi ta' spiss naraw hawnhekk fil-Kumitat l-għonet trattat ta' TPP mal-Stati Uniti kien suġġett ta' ħafna petizzjoniet minħabba innu nuqqas ta' trasparenza li tbaba naħbu l-affarijiet u ovvjament huwa ta' tħassib kbira x'aħna ovvjament nisimgħu ħafna natu aħna leħen ta' ċittadini u ħafna ċittadini tolbu lill-Kummissjoni Ewropea jgħidu illi jiġu wiċċ miċma ħajt kull darba li saqsu xi ħaġek għal volja il-miljuni ta' firem u dan dira petizzjoni li l-iktar ġabret eh, firem fl-istorja tal-petizzjonijiet u fuq din il-kwistjoni għalhekk nixtieq inkun naf jekk is-sur Timmermans jaf so jekk hemmx riforma għaddejja u kif l-affarijiet għaddejjin biex aħna nkunu nistgħu nagħtu tweġiba li ċittadini kollha tagħna. Tieni mistoqsija riċevejna ħafna petizzjonijiet fuq l-espulsjonijiet ta' ċittadini komunitarji pajjiż mill-Belġo illi bejn 2013 u 2014 iktar minn 4,000 ċittadini komunitarji ġew espulsi fostom anki Spanjoli u għalhekk id-dinja kontra il-direttiva fuq il movement ħieles u il residenza dan huwa suġġett importanti ħafna illi jolqot waħda mill-affarijiet l-iktar tajbin tal-Unjoni Ewropea il residenza l movement ħieles nixtieq inkun naf jekk għandek opinjoni U għabel ma nalaq fuq il-kwistjoni tal-kompetenzi. Brabta ma' drittijiet fondamentali għax it-tweġiba li ċevejna minnaħat tal komissjoni Ewropea hija li huma kompetizzjoni tal-Istati membri għal il komissjoni Ewropea m'għandix kompetenzi fuq dan is-suġġett. Imma il-mistoqsija hija din il-Kummissjoni Ewropea iva għandha kompetenza meta jkun hemm rakkomandazzjoni lill istati membri għal dawk illi huma pereżempju fuq is-saħħa, l-edukazzjoni, affarijiet oħra, imma meta pereżempju nistgħu nagħmlu dan it-taqis ukoll e, jolqot drittijiet fondamentali tal-individwu ma jkunx hemm kompetenza. Pereżempju, ratu eżempju, kellna l bira ehm, fuq l-aċċess għad djar u l-Komissjoni Ewropea qalet li din hija l-kompetenza tal-Istat membru din il-politika fuq id-djar ma tista' tagħmel xejn. Imma l-istess Komissjoni Ewropea illi obbligat lil Greċja li tbiddel il-liċi tagħha biex tkun tista' eh, taħseb fuq dak li ma l-ewwel djar u għalhekk li huma l-kompetenzi x'mdaqqit iva x'mdaqqit iva, le. Fuq għalek għadna is le imma eh, biex tamlu ek iva għandkom kompetenza. Grazzi ħafna. U issa smajna il-ħames gruppi ta' dan il-komitat u nad il-kelma lilek u tista' tażel Nipprova anzi nirrispondi l-mistoqsijiet kollek permettu li malar malajr. Jekk it-tweċipiet mhumiex sħaħ, naħseb illi tistaw tgħidu l-Kummissjoni li ma ċevejtux risposta sħiħa. Jekk nistaw intejbu din is-sistema jina favur. Jekk nistaw ikonna dialogu bejn is-segretarjat tagħkom u mal-Kummissjoni ma nafx kif imma nista. U nista wkoll nivolvi ruħa x'aħna qegħdin tant viċin illi nkunu nistgħu neħu dawk il-lakune pendenti fuq l-iskadenzi mhux biss rid nixtieq nagħmel hekk imma nixtieq niżgura ruħi illi aħna nirrispondu għall mistoqsijiet b'sodisfazzjon tal-Kumitat. U lek permettuni nara x'nista' nagħmel. Issa fuq dak li huwa ammissibbli u mhux ammissibbli fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi qatt se jkun kwistjoni sempliċi u diretta, ma jina kieku ngħid illi li kieku din hija xi ħaġa illi l-persuni ċittadini vera t-kemmu fuq każijiet individwali li jħossuha tant tal-qalbhom dil-kwistjoni illi jitolbu lilkom, jiktbu lilkom, jina mena ħatija bħala kommissjoni nixtieq kemm jista' jkun inkun flessibbli fuq jekk il-ħaġa ix ammissibli jew le, speċjalment qegħdin nitkellmu fuq individwi kwistjoni speċifiċi ħafna għax bil-rispet kollu għal Sinjura Albiol ċerti minn dawn l-affarijiet illi jiġu imresqa bħala għamla ta' petizzjoni u ma ximdaqqiet kampanji orkestrati fejn ikun hemm eh, eluf ta' test u l-unika differenza hija l-firma ta' xi ħadd ieħor. U dan ifisser illi jekk ħaġa tant organizzata, tant maġel, jiena forsi nkun iktar sever li nżomma regoli meta qabel mal-fatti li nitratta forsi ċittadini kasiet individwali li għan mandomx rikors sieħor jina nħossa li għom dawn in-nies. Għax per eżempju nitkellmu fuq it-titib jew kwistjonijiet oħra hemm eluf eluf ta' petizzjonijiet aħna noħduhom bis-serjetà veru imma nifmu il-kuntest huwa differenti minn każ pereżempju ta' xi ħadd illi qiegħed joqgħod ħdejn aeroport u l-affarijiet jinbidlu u allura drittijiet tiegħi xed jiġri bil-valur tal-proprjetà u l-ambjent. U lek qed nipprova nispjega illi għalija hemm ċerti sfumaturi u hemm id-dimensjoni umana u għanna bżon nikonsidrawa. Speċjalment nis illi mandom xaqsek aċċess faċli għal kampanji kbar organizzati illi jistgħu jiddefendu drittijiet stess tagħhom u huma b'saħħithom. U għalhekk petizzjoni partikolari differenti mill-lobbying, pereżempju lill kumitat Envi jew il-Kumitat Itero u oħrajn, għalhekk intkom għandkom fil femma tiegħi rwol daqstant importanti li na nixtieq minn naħta l-Kummissjoni nappoġġa u għalhekk inkun flessibbli kemm jista' jkun. Issa fuq il-kwistjonijiet jekk abbażi tal-Kummissjoni nibdew proċedura ta' ksur, naħseb tiġu informati mal-ewwel jekk mhux il-każ naraw biex jekk niżgura ruħi li tkunu tafu li din il-petizzjoni eh, waslet biex il-Komissjoni tieħu proċedura kontra l-Istat membru konċernat fuq il-bidla fil-liġijiet kif tafu jekk hemm pattern li joħroġ imġiba kontinwa li tista' forsi tlaħħam il-proċedura biex noħorġu proposti ġodda forsi fil ftejjem il-ġdid li għandna mal-tliet istituzzjonijiet għal better lawmaking għal leġislazzjoni aħjar nistgħu ndaħluha fil-bord ta' skrutinju, indaħluha fil-pattaforma ta' refit, qed nara ħafna possibiltajiet fejn nistgħu ikonna wkoll politika transversali b'strumenti li għandna wkoll fil-Parlament Ewropew, imma mhux aħna biss ovvjament il-Parlament jista' jagħmel hekk u iħares ir-rwol stess tiegħu lejn dawn l-istrumenti li għandna fuq l-interpretazzjoni tal-artiklu 51 nixtieq norbot ma dan il-punt. Permettuli se nitkellem mal-Kommissarju Jurova u nara situazzjoni attwali li mi għax inditkom diġa kellimtu ta' sikwiet fuq dan il-punt miħaj u nixtieq nara iktar mill-qrib jekk hemmx forsi interpretazzjoni wisq restrittiva tal-artiklu 51 dak li nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest. Nasib il-Kummissarju Jurova hija impenjata sew. U hekk forsi tista' toħroġ f'xi idejat se kolli nara xi ftit permettuli. Fuq Marrakesh iva il-Kummissjoni tixtieq implementazzjoni maġda tat-trattat minna proposta lill-Kunsill għal ratifika qed tiġi mblokkata fil-Kunsill minħabba illi natura stess ta' kompetenzi esterni, ħaġa li qed naraw ta' sikwit reċentement saqsejna l-Qorti tal-Ġustizzja l-opinjoni fuq dan is-suġġett, imma l-proposta tagħna ratifika tibqa' preżenti u nittamaw it-trattat ikun jista' jiġi ratifikat mill-aktar fis possibbli u qed nippreparaw ukoll abbozz leġislazzjoni neċessarja biex nimplementaw il-liġi fil-leġislazzjoni komunitarja u wara illi neħu l-istaġnar l-leġislazzjoni tkun tista' tiġi proposta għall-attenzjoni tagħkom fuq l-sim tal-intelligence, element essenzjali għal bosta raġunijiet, għax nafu il situazzjoni ta' terroristi flow eh, Europa id-dajja fit tweġibiet tagħna, reazzjonijiet tagħna, għax it-terroristi m'għandhomx problema jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Imma jiena nemmen u nixtieq nenfasizza dak li qal il-Komissarju Avramopoulos nemmen illi jekk wieħed ikollu sim strutturata organizzata tal-intelligence u l-garanziji legali neċessarji għal dak li ġudikatura kif ukoll il-verifiki demokratiċi ċittadini ta' ċittadini ta' ċittadini jkunu mħarsa aħjar aħjar mis sitwazzjoni li qegħdin fija issa u lek għanna bżon intejbu dan sim ta' intelligence għanna bżon nizguraw ruħna li dan namluħ fl-ambjent adattat bil-vantagġi u svantagġi anki minnaħa tal-ġudikatura u anki minnaħa tal-demokrazija mħabba l-propost leġislativi involuti li jemżon iċċekjaw fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. I do share the view that very often Naqbel li ta' spiss indumu ma natu tweġiba, forse indumu iżjed mill-li hemm bżonn, anke għaliex l-istati membri għodu jikaxkru saqajhom. U jina għaliex m'għandix l opportunità f'wieħed mill-kunsilli dwar affarijiet ġenerali u wieħed mill-kunsilli ġejjin biex nqajm dil-kwistjoni tal-petizzjonijiet. Forsi nkunu nistgħu neħu ftehim li l-istati membri wkoll eh, jieħdu pen li jwiġbu iżjed malajr. Biex bekk eh, bħal speċi nitfa' responsabilta fuq il-ministri, bekk eh, natuwa spinta iżjed fuq livell politiku. Naħseb illi Sinjura Kabeson semmi xi ħaġa importanti Jiena diġà wieġib tal-kwistjoni ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex aċċettabbli. Is-Sinjora Kabezon semmit ukoll il-kwistjoni dwar it-tfal. Aħna qed naħdmu sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar aħjar bejn l-istati membri ma nistgħux ovvjament eh, nġelu li l-istati membri Però b'kombinazzjoni mal-kalli taħdita dal-ħodu mal-Kommissarju eh, Jurova, għal xaħna nishtiqu naħdmu iżjed fuq il-kustjoni tal-ħajsin ta' tfal u fil-fatti anka se tindirizza l-Parlament fuq dan is-suġġett. Mux għed nitkellem għamek fuq ta' adozzjoni u l-iskambju ta' formazzjoni jemmek, imma issa per eżempju jett naraw id-batija ta' tfal u ta' nisa anka fil-krizi tal-immigranti. Daw għed ibatu iżjed minn nis oħra u rridu naħdmu iżjed biex nassiguraw li ikunum mħarsa mill-autoritajiet nazzjonali. Dan huwa punt li ħassibni immens. Ka per eżempju, dik naraw kif huma trattati l-minuri mhux akkumpanjati fl-Ewropa rridu naraw illi qed inħarsu drittijiet tagħhom u hemm ukoll kwistjonijiet ta' familji u kemm hu possibbli li daw jerġgħu jingħaqdu mill-ġdid u jekk da ma jseħħ ħafna drabi huma ikunu tfal li jmorru minn taħt. Ġi importanti l-istati membri hemmhekk jagħmlu biċċa xogħol tajba. Dwar il-konflitt ta' interessi. Naħseb li jridu nibdew l-ewwel bli nżidu trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha. Żgur li inti se tkun l-akbar li waħda li tappoġġani jekk nagħmlu hekk. Hemm ħafna xogħol x'namlu u jekk tippermettu li ngħid anke fil-Parlament għandkom ħafna ħidma x'tagħmlu għaliex fadlinna x'naqtfu biex nilħu livell tajjeb ta' trasparenza. It-trasparenza mhijiex eżatt bħal kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess, imma U appuntat luq tajjeb għaliex trasparenza diġa jippermettilna nidentifikaw problemi. Dwar aċċess għal ġustizzja u x'inizjattiva għan jihdu, nittama illi l-inizjattiva nistaw inkunu nistaw nresquha qabel l-aħħar ta' dis-sena. Fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, kif tafu qed naħdmu fuq reviżjoni ta' dan l-istrument Naħseb illi dan huwa strumenti li potenzjalment jista' jkollu valur li wisq biex inħalluh kif inhu. Issa, tina diġa diskutejnija numru ta' drabi dil-kwistjoni mal-Parlament u aħna ħadna mpen illi din l-inizjattiva tkun waħda ta' iżjed suċċess milli. Però it-trattat eh, jillimitana fl-użu ta' dan l-istrument U jina nifhem ċittadini hemm barra li jgħidu hemm trattat imma aħna bħal ċittadini għandu jkollna dritt li nieħdu inizjattivi. Però fl-istess ħin il-Kummissjoni għal assisa tal-trattat allura ma nistgħux aħna eh, naqbżu dak li jippermittilna trattat. Iżda jista' jkun hemm iva lok għal titjib ċertu kwistjonijiet li qed ikunu problematiċi f'dan il-qasam tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Ħani għafem mekka issa. Tajjeb, tajt il-Presidenta, mela ħankomplu bil-lista ta' kellima, kważi kullħat jixtieq jitkellem illum, pruvaw il-limitaw daqsxejn lilkom il-fuskom. Nadir kelma li sur Marjas fisem l-ICR mbagħad is-Sur Kirkos. Nilqa l-Viċi President tal-Komitat. Xtaqt nsemmilek xi ħaġa illi jiena sħaqt fuqa numru ta' drabi fil-plenarja. Xtaqt ikolli dialogu miegħek din hija kwistjoni dwar l-irwol tal-Kummissjoni fiħdan il-qafas ta' Trojka. Għalx il-Kommissjoni hija parti mit-Trojka u qiegħda tinnegozja mal-Gvern Grek. U hemm ċertu deċiżjonijiet illi li tixtieq tara trojka li huma parti anke minn memorandum ta' ftehim. Aħna kemm darba għadna li dan il-memorandum imur kontra id-drittijiet tal-bniedem. Dan id-drittijiet huma imħarsa anke mill karta dwar id-drittijiet fundamentali. Il-Komissjoni wieġbet u qalet illi hemm miżuri fil-ftehim intergovernattiv l-MOU Eh, li l-autorizajiet nazzjonali ma jimplementawx il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Peress illi l-MOU mhuwiex qatt tal-Unjoni Ewropea huwa strument miftiem fuq bażi bilaterali bejn Greċja u dawk li qed iselfuha il-flus dan jaqbar li len mill-ambitu tal u li len mill dak firmat mill-Unjoni Ewropea. Dak kienet it-tweġiba illi tat il-Kummissjoni Pero dan naħseb li mhuwiex minnu għal kollox għaliex l ju jinkludi anka deċiżjonijiet tal-ECOFIN u la darba l-ECOFIN ħarġet deċiżjoni dik issir liġi tal-Unjoni Ewropea mela eh, il-Komissjoni tieħu sehem fin-negozjati qed taqbel ma dan l-MOU u mbagħad għal daqstant l-ECOFIN ħajjaqbad dak l-MOU u ser jibdela f'deċiżjoni tal-ECOFIN illi mbagħad issir deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri liġi tal-Unjoni Ewropea. Allura, għek qed nifoka fuq is-sustanza ta' dan il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea bħala parti li qed sem f'dan il-proċess tista' tieħu deċiżjonijiet li jmorru kontra drittijiet fundamentali, pereżempju tnaqis fil-salari, tnaqis fil-pensjonijiet, tnaqis fil infuq pubbliku, eh, ġifi ma jkunx hemm aċċess għal kura tas-saħħa, ċertu mediċini. Dawn huma affarijiet li rridu nanalizzaw daqsxejn is-sustanza tagħhom u x'inhu l-irwol tal-Kummissjoni sabiex ma jkunx hemm il-ksur ta' dawn id-drittijiet fundamentali permezz tal-MOU. Grazzi. Is-Sur Kirkos. Grazzi ħafna. Nilqa il-Kommissarju Timmermans eh, u peress li inti responsabbli anke mill-iżvilupp sostenibbli skur li tifhem x'qed ngħid. Fil-Greċja għandna problema dwar l iskar domestiku u t-nġis tal-kanali tal-ilma tagħna. U fil-fatt, mill-1998 law inna inħallsu 20.000 euro kull jum għabbażi ta' sentenza l ħarġet mill-qorti minħabba l-użu tal-landfills tal-mizblit tagħna. Hemm il-MOU illi jorbotna l-inna, issa għandna pjan għal ġestjoni tal-iskart illi kien maħduma bażi ta' pjan preventiv. Sal-2020 aħna aħna se nallokaw 3.5 biljun għal għal ħajsin tal-ambjent. il kummissjoni tid-darba kif tista' tassigura illi issa dan dawn il-flejje ser nużawhom tajjeb mhux bħalma ġara fil-passat li ma jmorrux fi proġetti li ma jkunux uh, operabbli. U l-Komissjoni se tagħmel biex nindirizzaw din il-kwistjoni kif qed ngħid din il-kwistjoni l għaddejja mill-1998 illi illum minħarġu sentenzi kontrina minħabba ġestjoni ħażina tal-iskart u aħna dejjem inħallsu. Għadna ma rajniex riżultati, x'tip ta' mekkaniżmi għandkom biex tassiguraw li darba jkollna l-pjanijiet daw jiġu implementati. Issa, kellim fisem il-PPE. Grazzi, President. Inti semmejt il-kwistjoni tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Għandi mistoqsija lik. Il-Parlament kien irrikonoxxa b'disappunt illi l-Kummissjoni fil- follow-up paper wara riżoluzzjoni tal-ECI deċidiet li għadu kmini wis biex eh, innidu eh, revizjoni tal-regolament tal-ECI. Minnaħal oħra l-Kummissjoni laqat ċertu rakkomendazzjoni tal-Parlament għal titjib tal-proċess tal-ECI. Sur Viċi Kummissarju, inti x'taħseb illi jista' jsir dwar e, dan u speċjalment dawk il-punti fejn tikkollabora anke l-Parlament. Grazzi, Signora Hazekamp. Mikrofon għal-kellim. De commissie. Uh, ik had een aantal vragen uh, uh, voor u, maar... Uh... Grazie, Hafna, vicepresident. F'waħda mit-tweġibiet li tajt, hawnhekk issa, tant eh, skantatni illi sen warrab il-mistoqsijiet li kelli biex nifoka fuq mistoqsija ġida fjamanta. Intat, illi għalik kienem distinzjoni jekk ikunx ċittadin individwali jew sensiela sieħa ta' persuni illi kunu batu petizzjoni skont kampanja organizzata nittama illi fimtekso. so. U jina sorprendejt ruħi għax nara sensila ta' mistoqsijiet standards b'ħafna repetizzjonijiet, speċjalment fuq il-petizzjonijiet fuq id-drittijiet tal-annimali. Il hemm numru kbir tal-petizzjonijiet illi jitkellmu fuq l-annimali, forsi l-biċċa kbira tal-petizzjonijiet jitrattaw l-annimali. Huma petizzjonijiet għandhom xaqsmu mal annimali jew it trasport l annimali tessjar fuq l-annimali il-klib illi pereżempju imutu fi Spanja, f'Rumanija u l membri ta' dan il kumitat jafuhom dawn il-kwistjoniet aħna dal kellna organizzazzjoni fostna illi kienet ġabret miljun firem ġifieri miljun eh, ċittadini illi kienu mħasbin fuq it-trasport tal-annimali, organizzazzjoni illi eh, ġabret sensila sħiħa ta' firem, imma din il-persuna, din il-mara, kienet kważi qed tikmovi ruħja, kella dmuħ fajneja, għax wara xi għaxar snin fl-aħħar xi ħadd fema u jiena ukoll kommovejt ruħi. Eh, komissarju, għax dinja lobby iva b'kampanja organizzata imma dawn il-miljun ta' ċittadini illi appoġġaw din il-kampanja huwa dejjem appoġġ individwali e kif iħossuhom l-individwi fuq xi ħaġa li tolqothom fid-dem il-ħaj. Bil-laħam il-ħaj. U għalhekk dan huwa suġġett importanti għall-Unjoni Ewropea ta' spiss. In-nies jirċevu risposta standard din mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Waqt il-Ombudsman kien qal illi wara t trattat kien hemm bżonn ta' risposta ftit iktar motivata. Dak li nista' ngħid huwa biss li nittama illi ta' spiss iktar fil-futur ikonna trattament seru ta' dan it-tip ta' din it-tip ta' petizzjoni għax niċevu xiren ta' eluf ta' petizzjonijiet is-sur Becker. Eh, Jena nishti anka nitkellem fuq l-inizjattiva ta' ċittadini. Naqsam xaftit sibijiet ma'kom. illi hija hekk fil-fatt din l-idea li għala qegħdin naraw li din l inizjativa ta' ċittadini hija bbażata fuq ċertu ammont ta' nies li jappoġġaw ċertu quorum, però naħseb li m'għandux ikun hemm restrizzjonijiet minħabba illi kien hemm inizjattiva waħda biss illi kellha suċċess, però dan juri illi għandna problema differenti jiena nixtieq illi ma ngħix f'pajjiż fejn hemm fejn m'hemmx eh, workers union, xi union tal-ħaddiema jew inkella union soċjali. Jiena naħseb li dan huwa prinċipju importanti iżda inizjattiva ta' ċittadini huwa strument għat-soċjetà ċivili u mhux għal l-istituzzjonijiet politiċi li huma stabiliti sew illi minħabba din l-inizjattiva għandhom aċċess speċjali għal proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet fuq il-livell nazzjonali u Ewropew bħall-imsieħba soċjali din l-inizjattiva soċjali ta' ċittadini Dur l-ilma kienet importanti u kella suċċess biss minħabba li kien hemm ħafna organizzazzjonijiet li għamlu kampanja kbira iżda jiena naħseb li dan kien abbuż ta' l-inizjattiva ta' ċittadini jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-quorum naħseb li hemm bżonn introduċu miżura ħalli ma jkunx hemm abbuż politiku jew morali le, iżda l-abbuż ta' inizjattiva ta' ċittadini minn istituzzjonijiet politiċi li diġà għandhom aċċess għal proċedura leġislativa u politika milli għandhom l-organizzazzjoni ta' soċjetà. To take the floor. Signora Pitera, tixtieq titkellem u ma nafx kemm xi ħadd li ma rajtux forsi mela Signora Pitera. Grazzi. Jina nishtiqna ma mistoqsija lil viċi President. Fost il-petizzjonijiet li konna naħdmu fuqhom hawnhekk, kultant ġili na petizzjonijiet fuq eh, ix-xogħol. U nista u jiġu nitnej f'moħħi hawnhekk, it-tnejn minnhom, it-tnelluma eh, ġejjin mill-Polonja, li kienu dwar li tiffirma ehm, dokumenti eh, in blank ehm, illi spess jiġu ntużati minn nies li ma jkollhomx livell ta' edukazzjoni għolja u dawn ikollhom jaċċettaw dawn il-dokumenti in blanko biex jiġu offruti xogħol. dawn huma nafu li kien hemm analiżi wkoll f'stati membri oħra. Naf li kien hemm investigazzjoni f'ħafna stati membri, speċjalment fil-istati membri il-ġodda. Aħna hekk kellna diskussjoni estensiva, kellna anka avukat magħna biex jurina eżatt fejn iseħ il-ksur. Però din hija problema tant kbira illi kellna anke rappreżentanti tal-Kummissjoni eh, magħna fil-Kamra ma lebda wieħed minnhom ma wara xi simpatija lejn din il-kawża u laqqas eh, ma semmew kif nistgħu insolvuha. U hekk qed nappella lilek għaliex hemm ħafna nies fil-Unjoni Ewropea li m'għandhomx livell ta' edukazzjoni illi ma jaħsbux fuq livell globali jaħsbu sempliċement fuq livell personali tagħhom u jekk aħna nistgħu ngħinuhom biex isolvu il-problemi tagħhom ta' kuljum, bekk inkunu verament qed ngħinuhom u nurhom li aħna maħniex sempliċement burokrazija, maħna istituzzjoni li tista' tipproteġihom minn proċeduri legali. U għalhekk li aħna nixtiequ illi ehm, insolvu din il-problema tal-promissory notes u qed nibża illi din il-problemi l-ankalkru bija numru ta' snin. Now, after all this very substantive uh, exchange will... will... Issa, għabbażi ta' dak li smajna, ser natiħin il-komissarju biex ikun jista' jwieġeb. Ningrazja għal darbohra tal-li għed jwieġeb. Mr. Marias and I have had this exchange not for the first time. Mela. Għalija kultant huwa diffiċli illi nara x-rabta jkunem ma' dak li jgħid sur Marijas mal-Kumitat tal-Peti, pero għet nifem li għandu l-jom għana ħafna fuq dan is-suġġett u naf li għandu impenn eh, kbira li x-dajem jattendi dibattiti kollha u dejjem jibqa ehm, jisħaq fuq il-punt tiegħu. Ġifieri ta' dak nammiraħ, imma ħajkolli nerġa' nagħtih l-istess weġiba li nagħtih dejjem. Iġifieri. Illi. Dak li semma dwar il-Greċja ma kienx sempliċement kwistjoni ta' trojka ma kien hemm programm illi kien miftijem bejn it-trojka imma anka l-awtoritajiet Grieg infushom. U Dik hija l-pożizzjoni formali tal-Kummissjoni li għandni kifatt. Kiku ma kiku ma kenniex, ma kienx sem noffed daqstant kbir ta' din krizi ekonomika fuq miljoni ta' ċittadini kieku ma konniex naraw eh, iżjed estremizmu l-lum, ma għanna numru ta' ċittadini li sa tiftaqru ma jistawx iħalsu għal kura ta' saħħa tagħhom u jafux se jiġri bulidhom fil-futur. Eh, ġifiri, jiena l-pożizzjoni formali għatta, imissa għalissa ser nwarra badaq xejn, Għaliex apparti minn hekk qed naraw illi hemm sfida għal valuri fundamentali tagħna. Mhux għaliex miżuri individwali li tieħdu mill-gvernijiet għamlu ħsara lil dawn il valuri fundamentali imma għaliex fuq mod iżjed ġenerali f'ħafna pajjiżi Ewropej qed naraw illi hemm il-ksenofobija u l-estremizmu politiku illi qegħdin jisfidaw il-valuri fondamentali tagħna. U hemm din ir-rabta li xtan kollu forsi nibet mill-kriżi ekonomika li tant kell effett fuq il-valuri tagħna. U dan naraw anke fil-kriżi tal-immigrazzjoni. forsi saqbadna triq biex mhux ħanajt insolvu għaliex ħadd ma kapaċi isolvi din il-krizi kbira li għanna maħna u se tibseddu maħna, pero għalmenu bdejna nipruvaw namlu ġestjoni taħħa mod. Pero jekk ma rinnexxinix, nittrattaw din il-problema, eh, għada pitada, in-nies bid-desperazzjoni kollha li jkollhom fuqhom ser jinsew il-valuri tagħna. Eh, Jiena ma naqbilx ma' Sur Marijas fuq il-punt li semma nafu, nafuħ, din il-ħagġa li aħna ma, ma naqblux, pero naħseb li aħna naqblu illi kienem effetti kbar illi ġew wara il-krizi ekonomika. Fuq il-ġestjoni tal-iskart fil-Greċja? Naħseb illi wara 20 ta' snin tal-limna issa nkunu ikonna proċiżiet professjonali jina nista noqgħod nargumenta forsi nressaq fatti xjentifiċi, eċċetera. Però il-fatti jibqaw illi dawk il-fondi l-oriġinament kienu pjanati biex eh, niġildu kontra l nisbiet kieku dawk il-fondi jintużaw kif suppost, kieku l-lum maħni xedin fi situazzjoni li għedin. Għandi najt li Eh, ċertu affarijiet eh, straordinari l-lum, anka l-ċaħat l għet jixieħ bħali, ma eh, fost dawn l-affarijiet straordinari, hemm fil-fatt il-kooperazzjoni dejjem tiżdied bejna u bejn il-Greċja u nittama li għabbażi ta' dan inkunu nistaw inkomplu nibnu relazzjoni tajba. Fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, għanna pożizzjoni viċin tal-parlament, mux eżat l-istess, iżda anka wara d-dibattitu li kanna fil-plenarja, għanna pozizjoni t ħafna. U naf li nistaw niksbu ħafna minnajr ma nibdlu il-regolament. Mux għednajt il-qat maħna nikonsidraw nibdlu il-regolament, pero ġishti inkun prattiku u kol. U jekk imqar forsi ċans żgħir illi jiena xi nintroduċi regolament ġdid jew niblu ma rridx nitlef dak iċ-ċans u il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament ser ikonna Naħdmu flimkien biex naraw x'tittib nistgħu nikisbu. Naħseb li dan l-istrument jista' jkollu valur kbir għal demokrazija tal-Ewropa, imma jekk ikun intużat tajjeb biss, jiġifieri bħala inizjattiva taċ-ċittadini, mhux bħala Eh, strument li mbagħad iddur għalih jekk inti ma nixilekx tikseb li xtaqt eh, b'manieri oħra. Eh, sorprendewni ħafna il-kummenti ta' Sinjura Ħazaka. And the party that is against any Minħabba li jena naħseb illi fil-fat inti għattejt illi kienem xi partit illi ħadem kontra l-Unjoni Ewropea fuq livell istituzzjonali. Però jiena meta saqsejthom fuq eh, it-titjib tal- drittijiet tal-annimali jekk il-trattat ma kienx ħajkun mill-qoħ jiena qatt ma kweġbuni sew kif suppost u Jiena, issa rajt ukoll li kien hemm oppożizzjoni għal tas-soċjazzjoni fl ukrajina minħabba il-problemi li għandhom it tiġir fl ukraina u naħseb li għadin raġuni il-fatt li huma rrifjutaw il-ftim ta' soċjazzjoni mal ukraina Kif dan ħajtejja is-sitwazzjoni li nsabu fihom eh, fija t-tġieċ fl ukraina Jiena naħseb li Nista ngħid prosa għal dan il-punti iżda nista ngħid li kien hemm ċertu affarijiet li ma kinux konsistenti. Mbagħad jekk titolbuni li mmorru lil minn dak li qed tagħmel il-Kummissjoni ħabret nittrattaw il-drittijiet tal jina naħseb li kura qegħdin ngħidu xi ħaġa stramba minħabba li intom qegħdin tgħidu li allura l-Unjoni Ewropea diġà għandha kompetenzi, allura għalfejn ħajkolli naqbeż dawn il-kompetenzi. Iva jiena ħadd gost issa nwieġeb fuq livell politiku istan rrid irwiġbek ukoll anke dwar punt il-ressaq fuq drittijiet tal-annimali. Iva, fuq dan naqbluha u naħsbuha bl-istess mod. Din hija xi ħaġa li mijiet ta' miljun ta' ċittadini Ewropej għandhom ħafna l-qalbhom. U jiena jkolli ngħid li nemmen illi jekk aħna ħantejbu drittijiet tal-annimali fl-Ewropa, kemm tal-annimali bħala parti mis-soċjetà tagħna, iżda anke bħala parti mill-ekonomija tagħna. Naħseb li fuq dawn iż-żewġ punti ikun tajjeb illi l-Unjoni Ewropea tagħmel pass il qudiem u tagħmel progress minħabba illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun ħafna iktar maħbuba u appoġġjata mill-ċittadini jekk tagħmel hekk, minħabba li qegħdin naraw illi fis-soċjetà tagħna l-annimali mhux qegħdin ikunu trattati iktar bħala oġġetti iżda bħala e-, esseri li jħossu li għandhom li Għossu d-batija u kwa ġifiri jena naħseb li fuq drittijiet tal-annimali kull petizzjoni zgur fuq l-drittijiet tal-annimali li ħatina taħfna attenzjoni mill-Kommissjoni iżda. Il-punt ġenerali li jena xtaqt namel iktar kmini u ħanerġan tennieh minħabba ma nixtieqx li tifmuni ħażin huwa illi hemm ħafna inizjattivi wkoll b'formulazzjoni formulazzjoni standard dawn ukoll ħajkunu rispettati kull waħda minnhom kull firma li hemm f'kull petizzjoni li titressa hija denja u illa li aħna nirrispettaw dik il-persuna li qed tiffirma. Issa jekk aħna nistgħu naraw li hemm moviment kbir ta' nies xi organizzazzjoni li tista' fil-fatt tqanqala ħafna appoġġ u inti qed tressa' u qudiem Parlament Ewropew minħabba li taħseb li hemm drittijiet ta' ċertu individwi li kienu miksura eh, aħjarek milli jkun hemm petizzjoni timresqin biss mill-individwi u li jistgħu jintesew u ir-responsabilità tiegħi u tagħkom illi aħna ma nippermettux li dawn in-nies u talbiet tagħhom jintessew. Minħabba li dritt tal-petizzjoni kien verament dritt importanti ħalli iċ-ċittadini kollhom rikors għall-appell għal mal-istituzzjoni ta' Ewropew u rridu naraw dan id-dritt jintuża sew. Issa l-aħħar ħaġa fuq il-kontratti tax-xogħol. aħna fil-fatt bħala kummissjoni naħsbu illi kull ħaddiem għandu jitħallas bl-istess mod f'kull pajjiż għal l-istess tip ta' xogħol. Ma jistax ikollna skjavi moderni u laqas irridu nieħdu vantaġġ minn situazzjoni fraġli ċertu ħaddiema, Sinjura Pitera, jiena ma nafx eżattament il-kas li diskrivejt inti, però ma naħsibx illi hija xi ħaġa li nistgħu naċċettaw illi noħorġu kontratti li mhumiex qegħdin jirrispettaw il-drittijiet tal-ħaddiema li għadin hija xi ħaġa li aħna ma nirridux naċċettawha. U din xi ħaġa mhux biss li tikkonċerna l-Kumitat Petiz, naħseb illi aħna għandna id dritt illi ntejbu l-protezzjoni ta' kulħadd li jinsab f'pożizzjoni vulnerabbli fl-Ewropa. Grazzi ħafna ta' din dan il-ħin li dedikajtu għall-iskambju miegħi qed nistenna bil-ħerqa li jkollna l-opportunità li nerġgħu jkollna dialogu bħal dan il-qudiem. Grazzi ħafna Viċi President, aħna verament konna kuntenti li nista' jkollna din id-diskussjoni magħkom bħala parti mid-dialogu strutturat li konna ta' kull sena u nixtieq nieħu l-opportunità mhux biss biex nirringrazzja lilek personalment iżda anke t tim kollu tiegħek u nixtieq ngħidlek fis il-kumitat illi l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tibet ħafna u kien pjaċir kbir għalina illi nirkoperaw ma' rappresentanti tal-Kommissjoni fuq dal-kwistjonijiet. Hemm ħafna eh, lokal diktar titsib, naturalment u għana ħan nipprovaw namlu dan flimkien, però Kif għedtilkom aħna din is-sena ninsabu f'sitwazzjoni ħafna ħjar milli konna fija s-sena li għaddiet. Grazzi tal-li kont hawnhekk illum wara nofsinhar u qed nistennew bil ħar konna l-opportunità li jerġa' jkollna dialogu mija. Okay, so this brings us to item 20. Tajjeb, mela naddu għal punt li ta' 23 fuq l-agenda li għa petizjoni 2089 minn Luigi Di Stefano fuq l-arrest u detenzjoni ta' żewġ membri tal-żewġ um, Marines mill-Italja li qegħdin fl-Indja. Posso? Buonasera, grazie a tutti. Grazzi Lejla, u għal tajjeb, anzi, pensi. Grazie li t-tuni dell-opportunità li nkellimkom. Jiena ressaqt petizzjoni dwar l-istorja taż żewġ Marines Taljani li bħalissa qegħdin jinżammu f'detenzjoni ġudizzjarja għal dawn l-aħħar erba' snin fl-Indja. Jiena eh, espert ġudizzjarju għandi 20 sena ta' esperjenza u xtaqt niddiskrivi lilkom fiħdan dan il-kumitat il-fatt il-ġodda illi ħarġu din il-kwistjoni minn mindu fawissu tas-sena 2015 ħareġ fil-pubbliku fil-qorti ta' Hamburg dwar il-liġi tal-baħar il-fatti u l-minuti ta' seduti fil-qorti indjani li kienu qed jinżammu sigriti mill-Indja. Aħna rajna illi fil-fatt jiena kelli għacċessal għal dawn id-dokumenti wara ħafna talbiet u allura aħna din nitkellmu issa li fuq dak li juri juri u dan id-dokumenti legali ġudizzjarji illi dawn in-nies mhumiex ħatja ah, dawn iż-żewġ Marines huma innoċenti huma l-awtoritajiet indjani kienu jafu li dawn huma innoċenti mill-ewwel ġurnata li bdew il-proċediment minn mendu saru l-autopsi. Nista nurikom fil-qosor id-dokumenti fiex kienu qed jikkonsistu. Hawnhekk tistgħu taraw l-esperjenza tiegħi minħabba li jiena dejjem kont qed nipparteċipa f'investigazzjonijiet komplikati ħafna fuq il-livell aeronautiku. Għawek let eh, nurikom fuq din l-slide u għataqsira ta' dak kollu illi fil-fat għanna fiktar dettal naturalment f'sit fuq sit tal-internet li huwa bl-Ingliż u kulħadd għandu aċċess għalih. Kif tistgħu taraw minn dakkinhar stess li sar l-inċident l autoritajiet Taljani kienu jafu l-inċident li fih ikun involut Rigalexia illi kienet kien il-bastiment li kien akkużat f'dan l-inċident ma' dan bastiment indjan kien hemm ħames sigħat ta' differenza u wara illi daħal il-port huma qalu illi huma sparaw fuqhom fid-disa u nofs. U mhux fil-ħamsa u nofs. U mbagħad kien hemm investigazzjoni li saret mill-awtoritajiet Indiani il-lejl ta' wara fejn aħna rajna illi kienem port Zajli għax minutajn il-kilometru iktar lejn nofsinar minn Mendagara illi fil-fatt bdew juru ritratt sabiex jirċertifikaw il-ħtija ta' dawn il-Marines Taljani. Iżda mill-autopsja illi għat għandu ġessalija u kol fuq is-sit tal-internet tal-qorti ta' Hamburg il-rizulta li l-bala li instabu fl-ġisma il mietu b'dawn l-isparaturi ma kienu qed jiġu misnieter ta' dawn il-Marines iżda din informazzjoni kienet injorata kompletament. Issa jieda dakinhar 17 ta' 17 ta' li ikkonfirmaw l-ewwel verżjoni li dwar l-isparatura f'intervista pubblika staw taraw li s-sajjida kollha kienu jiddiskrivu x'ġara eżattament ġifieri. Huma kienu qegħdin jikkonfermaw l-isparatura saret fil-għaxija fl-ilmijiet territorjali mux 20 mil il-bot fil-kosta fej kien il-bastiment taljan, dan kien fattiħor li kien injurat mirqrati indjani li juri l-innoċenza ta' dawn il-Marines. Aħna edin naraw u koll illi minħabba il-kejl li sar aħna provajna naraw x'kienu eżattament kemm kienu kbar it-toqof fil-bastiment indjan. Iżda bekk provaw huma jaraw u jippruvaw li il-bala li kienu ġejjin minn dan il-bastiment taljan. Fil-fatt dawn il-bala li kienhom kienu qed konfirmaw li kienu ta' 5.56 mm ta' diametru u allura għabbażi ta' dan il-fatt ta' din il-verifika dawn iż-żewġ marins kienu arrestati u l-esperti taljani fil-fat ma kienux mistidna li parteċipaw u mux ħajkunem hemm esperti minnaħat tad-divisa u allura dan f'kull stat nistgħu naraw illi jgħat jannulla kompletament l-att legali. Fl-Indja ħna qegħdin naraw illi din il-prova dwar il-balal qiegħda tintuża bħala l-prova ewlenija, però naħseb li tistgħu taqrawha sabiex tiverifikaw illi il balal illi qatlu lil dawn iż-żewġ sajjieda huma simili bi wieħed u ieħor għal dawk tal-Marin Staljani, ġifiri, aħna qegħdin naraw illi fl-istess ħin dan il-prova dwar il edha qiegħda tiċċertifika iktar il u tifverifika iktar l-innoċenza tal-Marin Stana, parti minn hekk. Kien hemm ukoll tpenġija ta' parti mill-bella li instabu fuq il-bastiment id-djan umqablin mal dawn is-sniter tal-Marin Staljani jekk tam tara fuq livell ta' 3D dan juri bitċar kemm huma naċenti li il-militari navali Taljani minħabba illi dan ma jistax ikun fil fadballa ta' center li għandu kalibru ta' 55 U fuq din id-dajsa tas-sajt sejtantni natat lura l-sit ta' din id-dajsa li għarra din id-dajsa ġifiri il-tekniċi ma jistawx ikomplu jagħmlu investigazzjonijiet fuq din id-dajsa tas sajt u anka f'dan il-każ il-fatt illi l-affarijiet ma jkunux qed isiru sew il-provi ma kinux protetti mill arti dan qed l la ġal darbohra il-proċedimenti legali. Fl-annes għawek għal dan il-kas nistaw u kol naraw diskrizzjoni ta', ta fejsar reat kriminali. U legatament fejn il-bastiment taljan jgħat jintwara li kien fuq eh, angolu ta' 20 grad. Ista naħseb illi kiku sarrek, kiku l-isparatura kienet s-dolqot il naħat ta' xeluk tal-bastiment. Ġifiri fil- Tribunal Internazzjonali ta' Hamburg kien ippreżenta dokument fals sabiex ikunu qegħdin jippruvaw il-ħtija ta' dawn il-Marines. Nixtieq nitolbuk sabiex tikkonkludi jiena tajtek ħames minuti iżda diġa' biżnihom b'żewġ minuti. Jimporta jekk tikkonkludi kemm jista' jkun malajr mbagħad nista' nistiednik sabiex terġa' titkellem. Iva, il-każ tiegħek kien verament ċar mux għalfejn naħseb tidħol fiktar dettal. Iva, grazzi. Parlament Ewropew f'jannar ta' sena 2015 iffirm ivvotaw fuq riżoluzzjoni illi fuq l-ewwel żewġ punti A u B qegħdin jgħidu illi il marines Taljani sparaw fuq id-dajsa tas sajt sejtantni dan mhux vera fl-ebda dokument legali. Indjan met niprovaw dan il-fatt, aħna qegħdin nibbażaw ruħna biss fuq eh, xhieda illi fil-fatt mbagħad rajna illi kienu qegħdin ibidlu l-verżjoni tagħhom wara il-verżjoni ta' xut fil-fatt kienet imbidla u qalu l-isparatura sarat fl-4 nofsinhar nofsinhar. Ġifiri, kulli nejt illi l-Tribunal ta' Hamburg Internazzjonali kien ingannat minħabba din il-prova falsa li kienet tkun provata. Ikkun għalik tkun prezentata. Allura jiena naħseb li din riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għandkom tibdluha. Jiena nitlob li jkun hemm erba esperti li mhumiex Taljani ħadd din il-kumitat li jtolbu li tribunal ta' Hamburg illi jiena tawlom l-istess dokumenti mill-Indija li jiena irtibatu l wkoll ħalli jivverifikaw huma dak illi jiena illi ngħidulkom għal dawn l aħħar minuti ġifieri. Umbat jekk ikun hemm dawn l-erba' esperti maħtura minnkom li intom ittuni raġun u ma jtuni raġun u mbagħad din riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għandha tinbidel naħseb jien. Grazzi ħafna u issa naħseb li nista' nistieden ir-rappreżentant mill servizz estern ta' azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea kjoġbok. Grazzi ħafna. Signora President, minn frar ta' sena 2012 aħna idna nsegwu il-kas tal-Marines Taljani F'kuntat ukoll mal-Gvern Taljan. Il-kas ilu pendenti għallu l-aħħar erba' snin kif qed jgħid il-petizzjonist u aħna qed nistgħu naraw l-Unjoni Ewropea dejjem talbet li tintlaħaq soluzzjoni illi jistgħu jaqblu maħal kemm li tara kif ukoll l-Indja bażi ta' liġi internazzjonali u bażi wkoll ta' konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar liġi tal-baħar ġifir l-unklos. Issa, soluzzjoni it-trasseqet għall bitraċ internazzjonali fil-qafas tal-unklos u kemm l-Indja u l-Italja qegħdin jieħdu impenn ħalli jiparteċipaw fil- f'din il-proċedura ta' arbitraġġ. Kif tilkom it-Tribunal tal-Arbitraġġ dal-waqt ħajdeċidi fuq il-miżuri temporani illi ntalbu mill-Italja wara smih pubbliku illi sarru fit-30 ta' Martu li tirreferi għal-jom il-petizzjonist. Il-summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja li sar fit-30 ta' Marzu wkoll tagħna l-opportunità li aħna nerġgħu intennu tħassib tagħna fuq l-ola livell politiku Fl-istqarrija koġunta li ħareġ minn dan is-summit, eh, edna aħna li l-Unjoni Ewropea taqbel ma l-inkwiet li għandu l gvern Taljan ħalli tinstab soluzzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli jinħelsu dawn iż-żewġ marins li ilhom jinżammu f'detenzjoni bla bżonn għal dan iż-żmien kollu. Aħna kemm eh, nistgħu naraw li kemm l-indek ukoll li ehm, t-kem li tara kif ukoll l-Unjoni Ewropea għandhom interess komuni sabiex dan il-każ ikun konkluż b'mod pożittiv mill-iktar fis possibbli. Grazzi, Ivan tiċċarajt il-każ daqsxejn iktar nixtieq illi nħeġġeġ lill kollegi sabiex jaqraw sew riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li kienet adottata f'jannar tal is sena illi għamil dan kollu kol ċar ħafna, issa nishtiq nistiden l kollegi sabiex jagħmlu l-kummenti tagħhom ma kien hemm ħadd li xtaq jitkellem qed nara li f'daqqa waħda. Eh, li f'membri Taljani laqqas għandna hawnhekk fil-Kamra. Għandna maġġoranza ta' membri Taljani f'daqqa waħda u minoranza ta' membri Pollakki. Is-Sur Borgezzi malek jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel nett jiena nirringrazzja ħafna kemm bħala ċittadin Taljan kif ukoll bħala ċittadin Ewropew għall-attenzjoni li din dan il-kumitat qed jagħti għal każ importanti ħafna. Mhux biss minħabba il fat li aħna qed naraw li hawn ħafna membri Taljani u għalhekk qed nfaħħar le minħabba li dan huwa każ ta' interess Ewropew. Jiena m'hemmx għalfejn idħol fid detta l importanti ħafna tekniku minħabba li m'għandix il-kompetenza m'iniex espert u naħseb illi kulħadd kollha stajna nisimgħu id-dettal u s-serjetà illi bih tkellem li bjom tkellem il-persuni li jett prezenta il-petizzjoni, però dan nixtieq nittrattah dan il-punt ukoll mill-perspettiva oħra ġifieri drittijiet ta' ċittadini Ewropej illi jkunu barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi servizz ta' azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea li qegħdin janalizzaw il-problema x'inhi għandhom jidħlu iktar mod attiv f'dawn il-kwistjonijiet jiena naħseb illi dan il-każ qed jitfa' ħafna dawl fuq eh, dan il-każ daqshekk delegat importanti. Fl-istessin jiena naħseb li ċittadini tagħna ma natawx għajnuna f'waqta kienet tard u l-għajnuna kienet dajfa ħafna naħa tal unjoni Ewropea. Jiena fuq din il-ħaġa nixtieq nitkellem minħabba li naf illi ħafna drabi nirċivu proposti da xejn tard, però issa rridu nbidlu da daqsxejn il-fema tagħna u jiena nħasseb illi minkejja illi ma jidirx illi ehm, argumenti kontu dak li qed jgħid il-petizzjoni ġifieri wara li aħna jkollna dawn id-dokumenti li ġejjin mill-Indja naħseb li nistgħu naraw biċ-ċert illi wara li qegħdin naraw li dawn il-provi li jintużaw waslu għal sentenza qabel iż-żmien anka fil-mezzi tax-xandir naħseb illi għandna nagħmlu iktar pressjoni iktar milli għamilna sissa fuq il-Kummissjoni fuq is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea sabiex jieħdu azzjoni jiena naħseb illi hawnhekk hawn l-rostrum persekuzzjoni żdan huma fil-fatt nitkellmu fuq każ ta' żewġ ħaddiema Ewropej li ma kinux qed ikunu qed jivvjaġġaw fl-Indja iżda kienu qegħdin jiddefendu kontra l-piraterija internazzjonali aħna batnihom sabiex jiddefendu dawn il-prinċipju dawn il-valuri iżda ma defendejnihomx abbandunajnihom. Thank you very much. Pal Chaki. Grazie ħafna, l-Onorevole Chaki. Kell Ulas. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid lill kollegi Taljani li jiena parti mill-minorità Ungeriża fis-Slovakkja. Qed tisimgħu l-interpretazzjoni? Ħanerġa' nibda. Jiena nixtieq ngħid li ħbib tiegħi li jiena m'iniex Taljan Jiena mill-minorità Ungeriża fi Slovakkja. Jiena wkoll parti minn minorità, parti minorità Pollakka li għandna f'din il-Kamra, u nixtieq illi nieħu pożizzjoni fuq din il-kwistjoni. Il-Pepe talbuni sabiex nagħmel hekk jiena naħseb illi fil-fatt ittieħed pass pożittiv il-qoddim minħabba li dan il-każ issa ma tħallix fid-dejn l-awtoritajiet indjani. Issa l-każ qed ikun trattat fit-Tribunal Internazzjonali ta' Hamburg naħseb illi l-argumenti tal-pozizjonist huma konvinċenti ħafna sta ma naħsibx li dan il-kumitat għandu jasal għal sentenza prematur qabel ma eh, jasal għal sentenza dan il-Tribunal Internazzjonali jiena nipproponi għal din ir-raġuni illi aħna din il-kwistjoni rridu nikkonsidrawha nħallu l-petizzjoni miftuħa ma nistax niddeċidu b'mod aħħar fuq dan is-suġġett. Mr. Castaldo. Is-Sur Castaldo. Grazzi ħafna, President. Norbot ma dak li qal il-kollega qabel. Mhuwiex id-dmir forsi ta' din dan il-komitati li jieħu l-post tax xogħol tal-Qorti ta' Amburgu. Veru, naqbel, imma bżonn nikkonsidraw il-fatti li smajna fil-preżentazzjoni tal-petizzjonant tal-lum għax jiġu konfermati ovvjament iġibu magħhom mela evidenza ta' ksur ċar ta' drittijiet li suppost ikunu garantiti għal daw kollha li suppost jgħaddu minn proċess ġust u persuni illi ġew limitati mill-li gawdu libertà tagħhom u mbagħad wara ġew arrestati. U għalhekk joħroġ ċar illi din il-kwistjoni tip ta' minġiba bħal din li jekk tiġi konfermata mill-autoritajiet indjani ma nistgħux nintollerawha u nfakkar kif fakkarna wkoll matul in-negozjati tar riżoluzzjoni li semajna l-Indja firmat ratifikat il-patt fuq drittijiet ċivili u politiċi li hija konvenzjoni internazzjonali ta' garantixxi sensila ta' drittijiet standard fil-pajjiżi kollha li huma firmatarji li jkunu sottoposti għal ċertu proċediment eh, penali. Nien dan qed ngħidu biex nenfasizza l fat li dan il-kuntest il żewġ merini tagħna huma ċittadini mhux biss tal-Italja imma tal-Ewropa u għalhekk nitolbu mod qawwi l-appoġġ tal-IAS tar-rappreżentanta Oli nafu li attwalment qegħdin niddiskutu il-tiġrid tal-ftejim ta' kummerċ ħieles ma' l-Indja u għalhekk jekk l-awtoritajiet Indjani mumiex se jikonfermaw imġiba trasparenti u onesta u imparzjali u minna strumentalizzazzjoni għax nafu sow il-pressjoni li kienem f'din il-kwissjoni anki biex jħol u kas politiku anki fl-axar elezzjonijiet nitolbu illi jittieħdu miżuri u waqt li nistennow nirrispettaw il-sentenza tal-qorti ta' Hamburgu nitolbu illi jekk dawn ir-responsabilitajiet jiġu konfermati nirresqu il-possibilità li l-ftehim ma jċix imġeddet biex mill-ġdid niddefendu drittijiet ta' dawn iż-żewġ persuni li jiġu sottomessi għal proċess li jkun wieħed ekwu illi ma jkollux strumentalizzazzjoni. Grazzi ħafna. President. Grazzi lilek. Onorevoli Kozzolino sa. Nadilek il-kemma. Iva, fil-qosor ħafna. Jiena u koll impressionant ħafna mid-dokumentazzjoni li ġiet prezentata illum. Jiena Taljan u segwejtu koll ovvjament din il-kwistjoni permezz tal-informazzjoni li wieħed ikun jista' eh, jiġbor anke meta nkun qed naqra pereżempju l-gazzetti u naf kif żviluppat ruħa din il-kwistjoni. Jiena impressjonat ħafna mill-aħbarijiet li ħarġu ma nistawx nintervjenu f'din il-fażi fejn għaddej il-proċess fejn hemm sentenza toħroġ mill-arbitrazzi mill-qorti arbitrarja waħda jiġifieri Ewropea. Imma hemm ħaġa fondamentali li wieħed jgħid dawn iż-żewġ Marines ma jistgħux jgawdu iktar mill-libertà tagħhom U ġifiri apparti il-mertu ta' diskussjoni stess għaddew ħafna snin u s-suġġett ta' libertà ta' moviment ta' ċaqli anki jekk dawn iż-żewġ minn iżlaqqas biss ħaġet sentenzada mill-qrati indjani imma għanħanna bżonn allura u naqbel mal-proposta illi din il-kwistjoni tibqa' miftuħa, ġifieri ma naqqux id-diskussjoni imma nerġgħu niġu lura għaliha f'waqta aħna forsi nistaw ukoll un inizjattiva qudiem il-Parlament bħala Kumitat Peti. Billi irċevejna din id-dokumentazzjoni nistaw forsi insaqsu l kollegi tagħna forsi ora inizjattiva tal-President tkun inizjattiva waħda neċessarja anke politikament illi ma tħarbatx il-proċedura tal-President orti internazzjonali imma titlob riflessjoni lil kollegi deputati indjani tagħna fuq dokumentazzjoni illi tidrilli illi hija mibnija sew u tikkonferma dak illi aħna konna naħsbu fl-Italja. Iġifieri fl-innoċenza ta' dawn iż-żewġ iġiel dawn iż-żewġ ħaddiema dawn iż-żewġ Marines u lek nisuġġerixxi inizjattiva ta' dan it-tip. Grazzi. Thank you very much. Grazzi lilek. Issa nixtieq neġa' ngħaddi il-kemm l-inġinier Di Stefano u intik il-possibilità biex tikkonkludi f'żewġ minuti. Mikrofon jikjoġbok, għal-kellim. Nishtiq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tal-interventi tal-konklużjonijiet. tal attenzjoni tal tal konklużjonijiet li wasaltu għalihom, ġifiri illi forsi tagħtu eh, attenzjoni ġdida jina mill-lat tekniku għaxina jiena hawnhekk ġejt bħala espert tal-analiżi eh, tal sinenzi ġudizzjarji nista' nerġa' nenfasizza mit-tieni ġurnata wara seħħ il-fatt l-autoritajt indjani kienu jafu l-Italjani kienu innoċenti għax il-balel fuq il-vittmi ma jiġux minn pistoli li jużaw italjana xuma kbar wisq. U għalek din il-kwistjoni kollha eh, ġrat bir-riservatezza u segretezza tal-autoritajt indjani il-ċaħduhom biss ukoll illi juruhom lill-maġistratura taljana u l-avukati eh, tal-Marines taljani anki jekk il-maġistratura taljana talbet għalihom U jina bħala espert rajt dawn id-dokumenti għax dinja analisi teknika ġudizzjara li mhuwiex qasam faċli imma jirriżulta dak illi jiena parzialment u rejtkom. Ġifina bħala espert tekniku jiena nista ovvjament nisottometti ruħi għal din id-diskussjoni mill-Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew u nitlob illi dawn id-dokumenti il toħduhom ovvjament intkom ma tridux temnu lili imma nista' insaqsi illi dawn id-dokumenti ġudizzjarji li qegħdin fil-qorti ta' Hamburgu illi hemm bżonn ikunu pubbliċi dokumenti kollha misshom ikunu pubbliċi għax dokumenti kollha illi jidħlu f'qorti bil-fors ikunu pubbliċi sakemm ma jkunx hemm esiġenzi ta' konfidenzjalità u mbagħad il-kumitat joħodhom u għalmen ikunu għad dispożizzjoni biex hekk meta niġu biex nitkellmu mal-Indja forsi f'dialogu politiku mal-deputati parlamentari ta' l-Indja inkunu nidiskutu bil-fatti fidejna u mhux b'din is ta' immaginazzjoni u kreatività dawn l-aħħar erba' snin. Grazzi ħafna lil kulħadd. Thank you very much. Grazzi lilek. U issa nixtieq nagħmel taqsira xanna qoddimna l-sa mela għanna żewġ Ewropej, ċittadini Ewropej li ġew ovvjament eh, huma e, żgħażagħ m'għandix id-detalji għandhom familja, għandhom tfal. Dawn Ewropej aħna qegħdin hawnhekk biex inħarsu l-benessri tagħhom l-futur tagħhom. U għalhekk nafu illi hemm proċediment ta' arbitraċ għaddej u dim il-qorti ta' Hamburgu ma nistawx nintervjenu ma dak li nistaw namlu żgur mhux forsi u għamil ġdid naraw ir-riżoluzzjoni jindar għamiltu u nistaw insaqsu li waħda delegazzjoni ta' din l-istituzzjoni ġifiri delegazzjoni l unjoni Ewropea u l-Indja u intuhom l-informazzjoni sħiħa fuq il-każ Nistaw u kol insaqsu l-autoritajiet indjani il-rappresentanza ġifiri permanenti fl-Unjoni Ewropea, l-ambasċatur ġifiri għawnek Brussel, bitra biex eh, insaqsu biex dan il-komitat ikun jista iżid mal-pressjoni u jena dan qed nipproponu lil kollegi naf nafu il proċess ta' arbitraċ qed jiġri mod parallel imma almenu nixtħu dawl fuq il-fatt illi għanna żewġ ċittadini Ewropej illi eh, ta' bil-fors għandhom bżonn eh, ikunu il-ħabs fl-Indja u nagħtu l-attenzjoni illi dan il-każ jistħoqlu. Jiena ma rċevejtx proposti konkreti mill-kollegi u għalhekk jiena eh, xtaqt inkun iktar kreattiva u ħriġ dawn il-proposti jidher li hemm l-appoġġ minnaħa tagħkom nistgħu nikkonkludu hekk u nittama Sur Di Stefano illi il-vjaġġ tiegħek lejn Brussell ma kienx għal nittama li tħoss u tifhem li għandek l-attenzjoni sħiħa tagħna għal każ li ressaqt u eh, nittamaw illi dawn iż-żewġ Ewropej ikollhom il-ġustizzja illi jistħoqilhom. Jekk jogħġbok, jekk tista' twassal il-xoqqat sbieħ tagħna lill-familji u lill-bib tagħhom jekk inti qiegħed f'kuntatt magħhom. Grazzi ħafna. Mela issa morru għal punt li jmiss il-petizzjoni 0273 u 0 u 0177 petizzjoni dejjem waħda Taljana. U nixtieq ngħaddi l-kelma l-ewwel qabel kollox lil petizzjonant is-sur eh, Giacomo Ususa li huwa preżenti hawnhekk fil-awla. Grazzi ħafna. Grazzi tal-opportunità jiena għawnek fissem ċittadini illi tkellmu fuq il-problemi kbar tal-skart flazzjo u f'Ruma speċjalment iksur tal-liċijiet komunitarji u l-iktar fisem Marija Grazia Kanuti il-persuna illi kienet kelmet u talba Walter Skart fi Mala Grotta illi eh, meted zaħira ftit wara illi resqed din il-petizzjoni. Um, nistaw najdu illi kollox beda f'Ottubu tal-2013 imma billi eh, ma ċitx maluqa din il-misbla Ovvjament wara illi pereżempju jkun hemm ehm, ħafna xita ikun hemm u ukoll anki fuq il- eh, fuq il-parti superficiali u mbagħad anki fil-xmara tat-tevere. Apparti il-misbla ta' Malagrotta, nafu illi kien hemm niċis mil, fil partijiet eh, ta' ħdejn din il-mizbla. Ġifiri l-iskart u kol daħal u kol fl-installazzjoni tal-sptarijiet. Issa diġa konna rajna tniġis u dan ċertifikat imma kien hemm ukoll ġlieda sħiħa fil-Kunsill tal-Istat u eh, fil-Potekniku ta' Turin ġi wkoll identifikat lajn ta' tniġis u jiġi mill-misbla ta' Malagrotta. Il-prokura allura għaddejja bil indagġni tagħha fuq diżastru kontra l-ambjent u minkejja il-manager minna ċiżbexxixxi din il-misbla mhuwiex qed ħaseb biex jissiġilla eh, din il-misbla. U għalhekk irid il ispejjeż imorru mill-finanzi pubbliċi waqt li l-liġi tipprevedi il ċittadini li ġa ħalsu permezz ta' tariffa din it-tip ta' ġestjoni dawn l-aħħar 30 sena u dawn l-amministrazzjonijiet ikollu ma' ta' jek. U għalhekk uh, il-problema hija illi hemm il-possibilità minaħa ta' min qed din il-misbla minħabba l-skartu u jrid isu dan li ġeddet. Qed jipprova jaħbi insomma l-affarijiet. Imma il-pjanti u il-sġerru eh, koll jispiċċaw ġifiri fil-misbla. U wara il xita dejjem ikunem dawn il-partiċelli illi nistaw narawhom, per eżempju anki għaddejjien kif eh, tabi xmara. U anki tariffa li ġiet li mħalsam ċittadini hija sproporzjonata u il-Konsil tal-Istatu koll ħareġ b'sentenza sentenza u anki din marret u din għal-attenzjoni tal-Ministru tal ambjent Din tariffa hija zbaljata u ċifiri ferm iktar ta' pis għad ċittadini milli suppost kienet meta tiġi kalkulat mod normali. l-amministrazzjoniet pubbliċi, l-entitajiet, kulħadd uh, ma jċerfa responsabilta u jgħaddi responsabilta maġenzija għall-oħra u dan jgħot mux biss għal mizbla tal-maragotta imma għal installazzjoniet oħra. Qatt ma jkun hemm verifiki, dejjem memx flus jgħidu u għalhekk il-nis privati jkunu jista' jġestixxu dawn il-misbliet u huma ovvjament idaħlu l-flus fil-but. U għalhekk waħda mill-problemi hija tal-garanziji finanzjarji mhux biss għal settur privat li jkun iridu jaċixxu bħala imprendituri, imma dan ifisser il il-pubbliku jkun jista' jiggarantixxi fil-każ fejn il-privati spiċċa qabel illa jaraw dawn il-bonifiki ġifiri mhux però mill-finanzi pubbliċi għax meta jkun hemm imprenditur illi jagħmel il-kummerċ u ma tgħid ħallas għal ħsara ambjentali minħabba it-tniġis. U din il-politika bażika tal-Unjoni Ewropea fejn min in-niġġes iħallas ma tiġix rispettata fl-Italja. Aħna provajna pereżempju konna aċċess għall latti anki fuq il-misbla ta' Malagrotta, imma dejjem ċaħdulna l-aċċess għax dawn skont l-autorità tar-reġjun eh, mhumiex eh, atti ta' tniġis kontra l-ambjent. Mela, però dawn eh, joqtuna għax ovvjament aħna għanna bżonn li meta mizbla tispiċċa ikun hemm min jgħid illi kollox qiegħed sew hemm bonifika. U għalhekk aħna nitolbu intervent minn aħna l-Unjoni Ewropea biex hekk il-proċedura tkun trasparenti. Biex hekk inkonna aċċess għall-atti. Problema oħra hija illi minkejja illi kienem din il-proibizzjoni u ġestjoni ħażina tal-miżbliet, isaqsu l-settur privat u bl-artiklu 35 li għanda titlu ta' zblokka Italja illi tiddaħħal ukoll il- l-installazzjoni tal-reċiklaċ ta' mala grotta li qatt ma kienet parti minn din il-lista, imma fil-amministrazzjoni qatt ma ġi mitlub b'mod trasparenti l-intervent tal-pubbliku għalhekk iċ-ċittadini qatt ma ġew informati u ma setawx jipparteċipaw fil-proċess ta' tiħita deċiżjoni. Jiena tajt dokumentazzjoni fuq il u anke rajt il-petizzjonijiet per eżempju u koll tal-reġun tal-Lazio, per eżempju anki tal-Misbla ta' Monti dell'Ortaccio. U informazzjoni u koll fuq dawn l-installazzjonijiet kollha. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din il-possibilità illi tajtuni u l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna is-Sur Ġuġusa, issa nagħti l-kelma lill-Kummissjoni biex tiċċara ftit iktar din il-kwistjoni. Grazie, signor Presidente, per eh, dan... Grazie, ħafna, President. Grazie tal tajtni l-kelma biex nurikom li min pozizjoni tal-Kommissjoni Ewropea għal dik li għal ġestjoni tal-iskart fir reġjun tal-Lazio. Wara sentenza tal-Qorti ta' Ġustizja tal-2014 il-Kummissjoni qed tal-monitoraġġ mill-qrib ħafna tas-sitwazzjoni kien hemm l-ewwel laqgħa mal-awtoritajiet Taljani f'Marzu tal-2015 kif ġie msemmi wkoll mill-komunikazzjoni lill-Parlament. U matul din il-laqgħa l-awtoritajiet Taljani penjaw ruħhom biex jitrasmettu eh, regolarment lill kummissjoni aġġornament fuq il-proċeduri ta' reviżjoni tal-awtorizzazzjonijiet tal-misblit fir-reġjun tal-Lazio biex hekk jiggarantixxu li jiġu eh, dawn il-misbliet biss skart il jiġu trattati minn qabel biex hekk jillimitaw l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem kif ukoll fuq l-ambjent u l-awtorità li jkoll impenjaw ruhom biex joħorġu eh, minuti ta' dawn il-reviżjonijiet fuq il-misbliet. Dawn l-aġġornamenti ġew bagħtu wkoll fawissu tal-2015 u l-aħħar wieħed fi frar tal-2016. Attualment il-Kummissjoni Ewropea qed tivvaluta dawn l-aġġornamenti u għabbażi tal-riżultati ta' valutazzjoni bħal din imbagħad niddeċidu kif se niproċedu biex nigarantixxu ir-rispett u implementazzjoni kif suppost ta' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi. Thank you very much. I just got the information. Grazie ħafna wsit l-informazzjoni li mana għanna, ovvjament, u nilqa Remo Tavernari mill rappresentanza permanenti italjana, forsi tixtieq tieħu l-kelma fuq din il kwestjoni Iva, nirringrazzjak għal aġġornament fil-qosor ħafna l qed nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni, l-Komitat Ansipeti ta' l-Istedina Ġentili u norbot mal lowel ma' dak illi qalet il-kollega tal-Komissjoni Ewropea l-autoritajiet Taljani matul laqa li kellhom qabel f'Marzu tal-2015 sensiela ta' impenju aħna bħala rappresentanza permanenti nitolbu illi l-autoritajiet jkunu jista' jaġġornaw ruhom dak li nista' ngħid huwa illi ngħid minn qabel dak illi se jkun hemm fil-aġġornament ġifiri ta' wara frar ta' din is-sena l-aġġornament illi se jasal fil-ġimat li ġejjin jew fil-ġant li ġejjin. Issa, dak li għadna fi frar illi il-proċediment għall awtorizzazzjoni tal-mizbliet kważi sar kollu kif ukoll fir reġjun tal-Lazzu tal-2015 u reviżjoni li ġa eh, ħsibna li kien hemm konformità formali tal-miżbliet kollha, jiġifieri biex nelliminaw mill-dispożizzjonijiet il-previżjoni leġislattiva illi permettiet eh, il-lotja eh, tal-skart mhux trattat mbagħad fi frar kellna ovvjament naraw biss l-autorizzazzjoni għal eh, mizlit ta' kolle ġolara illi fattant u koll daħlet f'konformità u għalek l-aġġornament futur se jagħti dettalji tal-reġjun tal-Lazio illi permetta il-konformità formali anki ta' din l-aħħar misbla. Issa, Fuq it-tieni punt tas-sentenza li nfakru torbot l-autoritajiet taljani biex jimplementaw dak illi ġi eh, dikjarat fis sentenza tal-Qorta Ġustizja tal-2014 ġifieri ħolqien tar netwerk integrali tal-trattament tal-iskart fir-reġjun Lazio nota li se tintbat fil-ġimgħat li ġejjin se tikkonferma tendenza diġà li ġiet identifikata mill-Awtorit Nazzjonali fi frar ta' din is-sena, jiġifieri illi l-ħila ta' trattament tal-iskart tal-bliet mill-2015 tal-2017 jirriżulta biżejjed kif inhu u konna bqajna fi frar tal-2016 bil-komunikazzjoni minnaħa tar reġjun Lazio eh, tal-installazzjoni mekaniku bioloġiku ta' Guidonia illi kienet jistenna eh, l-aħħar eh, awtorizzazzjoni biex ikun hemm l-aħħar permessi u issa dan sar qegħdin nitkellmu dejjem fuq Gwidonja. U fl-istess waqt aħna se nkomplu debattitu mal-Kummissjoni Ewropea biex nivalutaw kif l-ispezzjonijiet futuri fil-post, fil misblit jistaw jikontribixxu biex jagħtu valur miżjud għal dik li għall-implementazzjoni ta' sentenza ta' Qorti ta' Ġustizja tal-Unjoni Ewropea tal-Ottubru tal-2014. Grazzi. Grazie. Thank you very much. Grazie ħafna. Issa. Nistaw namlu skambju ta' opinjonijiet u ninkludu anka il-kollegi illi għaw l-ewwel is-Sur Grossolino chiesto la parola solo per dare un, ulteriore. Jina xtaqt nitkellem sabiex natikom ftit iktar informazzjoni naħseb li waħda mir-raġunijiet illi qed titresaq del protezzjoni hija b'referenza wkoll ma' liġi minħabba li qegħdin naraw illi din bisma ta' mala grotta jista' jirġa' jibda jattiva il-kriterju ta' klassifika tal-misbliet. Issa aħna dejjem fiħdan il-proċeduri ta' trattament ta' petizzjonijiet aħna ħin kollu nġibu informazzjoni. U għedin narrab ukoll li kienem artiklu fil-gazzetta li fil-fat jista' kunem il-kriterji illi nerġaw niftħu dan il-klassifikatur. Rifir nasab naħseb li waħda mill-affarijiet li qiegħda tinkwita lill-petizzjonist għandha tkun trattata bħala eh, bħala konkluża sa minħabba illi fil-fatt menu aspett wieħed milli qed jitrassaq mill-petizzjonist l-awtoritajiet lokali nixxilhom jindirizzaw din il-kwistjoni u solvewa. Iva. Aħjar nibda billi nikwota lil Goethe. Jiena kell darba nista' ngħid li ddiskutejna ħafna problemi fl-Italja u ħafna drabi esperjenzajta u kol anka fil-kas ta' petizzjonijiet oħrajn illi forsi l-affarijiet ma kienux implementati jekk kif intqal ukoll din ir-raġuni li proponi illi jekk aħna ħanam l-affarijiet jekk kif għedna Naturalment din tista' tkun xaġa tajba, però ma nafx kemm ħanamlu hekk, jiena naħseb illi jekk ħanqogħdu nistennew l-informazzjoni mill-awtoritajiet u mbagħad nikkonkludu dan il-petizzjoni jiena naqbel minn hekk ma' din il-proċedura, però naturalment Jiena naħseb li aħna u diskutejna dan is-suġġett u ma naħsibx li għanna noqodu nifirħu u nikkonkludu l-petizzjoni b'mod pożittiv u mbagħad xi ftit ġimgħa tilu naraw li ma sar xejn minħabba li bekk ħan dissappuntaw iktar lil dawn in-nies li qed iresqu l-petizzjoni. Forsi l-kollegi militari jistgħu jgħinu daqsxejn iktar. Jekk inti ċert l awtoritajiet lokali jistgħu jikkalmaw tħassib tal-petizzjonisti li m'hemmx iktar riski mela nistgħu nagħlquha. Ħadd iżjed ma talab il-kelma s'issa. Qed nara li jew skambju interessanti għaw fuq bejn il-PPE u l-SND. Issa ngħaddi l-kelma lura l-petizzjonant għal kummenti finali tiegħu. Żewġ minuti. E, purtroppo. Speċini, aħna għanna lezzjonijiet eh, fl-Italja u għalek ma nafx l-aħbarijiet fil-gazzetti forsi kienet jagħmel referenza għal gazetta il messagġero ta' dalodu, imma forsi għadda se jkun hemm artiklu ieħor, ma kif namlu U għalek il reġun għanda l-informazzjoni fl-aħħar ta' Marzu tal-2016 u għalhekk ftit jemilu din kienet l-informazzjoni fuq il-parti ta' reġun tal-Lazio mill-provinċi kollha u mill-bliet u għalhekk din l-informazzjoni edha fidejn ir-reġun mhux biss jiġifieri eh, ħares il-gazzetta ta' dalodu, għalek għana nixtiequ naraw bidliet għax ir-reġun tal-Lazio bis-sistema ta' qabel ta' monopolju jew biċentri ta', ta poter illi qed jiċċaqalqu minn postijiet differenti tal-Lazio fl-aħħar mill-aħħar laqas qed ituna qafas li jista' jinbidel u għalek aħna għandna bżonn il-possibilità li jkollna iktar dokumentazzjoni u data biex għax aħna l-affarijiet qed narawhom ta' kuljum u għalhekk qed naraw amministrazzjoni li mhijiex trasparenti u diffikultà min-naħa ta' ċittadini biex ikollhom aċċess għall-atti fuq l-ambjent għalek kull jum persuna differenti tqum u tajt il-kontra ta' dak li xaħat ikun qal lejliet u għalek isom l-affarijiet għat għat aħna provajna nkunu ta' xkir biex ma jkunx hemm amministrazzjoni bħal din imma ma rnexxinniex. U għalhekk l-Ewropa għandha bżonn eh, tħeġġeġ lill-Italja għax f'dan l-qasam tal-iskart hemm interessi kbar li morru lil minn dawk tal-individwi u anki tal-amministrazzjoni tad-dinja tal-politika. U għalhekk dan aħna qed ngħixuh kuljum. U għalhekk nitolbu illi l-Unjoni Ewropea tkompli b'din il-petizzjoni tħallija miftuħa u tsorveja l-affarijiet biex hekk tkun tista' tintervjeni meta tixtiqi. Grazzi. Thank you very much. We... Grazzi, mela jien ikkonkludu qed niproponi hekk. Qed niproponi li l-ewwel nirrikonoxxu illi u il-rappresentanza permanenti tal-Italja l-lum li mx xaġa li s-seħta spess, ġvil grazzi tal-li kont lest li tkun involuta anka f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet u tal-li tindirizza il-Komitat fuq din il-petizzjoni. Qed nipproponi illi din il-petizzjoni nżommuha miftuħa. Iżda, nibatu ittra l-autorità Italjani u nitolbu koll il-petizzjonant biex iżomma jneħ miftuħa u anke l-kummissjoni illi qed eh, tkompli taġġorna rapporti tagħha mbagħad meta inti tħoss illi ikun li ikun sar biżejjed progress u dan japplika mod partikolari l awtoritajiet Taljani imbagħad inti tiktbin netra tafżana tgħidilna hemm kollox taħt kontroll U meta nirċievu aħna dawn litri mill-petizzjonant u mill-rappreżentanza permanenti tal-Italja, imbagħad aħna nagħlqu l-petizzjoni, ma safrattant ħanżommuha miftuħa. Tajjeb hekk. Tajjeb. Mela ħnamlu hekk. Grazzi tal-li ġejtu. Eh, nawguralkom il-vjaġġ tajjeb lura l-Italja. Żguri li hemmhekk hemm iżjed xemx milli hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li ġejtu u grazzi tal-li ħazom għanikom miftuħa. Fil-ġajet li ġejjin naddu issa għal-punt 25 iġifiri għal-petizjoni 8 1 u 1 Missur Matthew Chantar li hija fuq il-liċenza ta' sewqan Maltija timbidel f'waħda eh, Irlandiża. Naddi l-kelma mux l-sur ċanta, għax mux ija tawek prezenti, pero u batinna mm, messaċ permezz ta' video li senera wissa. Eżis membri tal-peti, nishtiq nirringrazzjakom tal-opportunità li niprezenta il-kazijiet tiegħi. Nibda bil-kas 1-8-1-8 sbarra 2014 u 1-8-1-9 sbarra 2014 li huma punt 23 eh, fuq l-agenda ta'kom. Palissa edin fi żmien fejn eh, l-Unjoni Ewropea trid tirrifletti fuq x'inhu li qed jaqgħad l-istati membri iżjed mm, bħala Ewropa sħiħa globali. Qed naraw ħafna każi fejn l-Unjoni Ewropea tqatta snin sħaħ taħdem fuq oqsa l-imbat eh, iżda ir-regolamenti lokali jispiċċaw jirkbuhom u bekk ikunu qed waqgħu ċajt ix-xogħol illi nies bħalkom jagħmlu. Għanna direttiva 2006 sbarra 126 sbarra EC tal-20 ta' Diċembru 2006 illi fija artiklu 2 huwa dedikat għal rikonoxximent mutwu tal-liċenzji tas-sewqan. Il-qoffol ta' din id-direttiva mhuwiex eh, sempliċement illi meta inti tivvjaġġa bejn stati membri tkun tista' tuża il liċenzja tas sewqat tiegħek biex issuq f'dak il-pajjiż imma din tmur oltre. Kieku dak kien il-każ, żgur li l-Unjoni Ewropea ma kienx tiddedika stant ħin u sforz il din id-direttiva minħabba li peress li intom tivvjaġġaw bħali intom tafu kemm hu faċli illi tuża il-liċenzja tas-sewqan tiegħek pratikament kull imkien barra mill-Ewropa. Barra mela kemm ħafna oqfsa wkoll illi jippermettu li kunem skambju bejn pajizi li laqqas biss għandhom xjaqsmu mal-Ewropa. Iżda, id-direttiva Ewropea kienet infasla b'tali mod illi il-licenzja ta' sewqantijak tkun daqs dik ta' persuni oħra li huma ċittadini ta' dak l-istat fejn inti sejjer toqgħod il-licenzja tiegħek tkun daqs licenzja oħra li nħajġet minn stat membru ieħor. Fil-fatt id-direttiva tajt ukoll li inti tista' zombi licenzja tas-sewqan tiegħek sa ma tiskadi. Imbagħad meta tiskadi, e, iġġeddita f'dak l-istat membru, għanzi e, tagħmel waħda ġdida f'dak l-istat membru li tkun mort toqgħod fih. U jiena hekk imbeħsibni nagħmel meta mort noqgħod l-Irlanda, il-leġenda tas sewqan Maltija tiegħi kienet valida supposta l-2020. Iġviri jekk din hija eh, rikonoxxuta b'mod mutu għalfej għandi eh, nibdilha. Iżda eh, l assigurazzjonijiet fl-Irlanda jiddiskriminaw il-prezzijiet tagħhom kontra min m'għandux liċenzi ta' sewqan tal-Irlanda jew tar-Renju Unit. Jekk il-Direttiva Ewropea tajt li liċenzi ta' sewqan tal-Istati Membri tagħha għandhom ikunu rikonoxxuti b'mod mutbu mela eh, l-assigurazzjonijiet kif jistaw jagħmlu differenza bejnietom. Jiena nifhem li l-assigurazzjoni tittamel evalwazzjoni tar-riskju. Imma dan għandha ssir bażi tal-istorja tas-sewwieq u mhux abbażi ta' x'verżjoni ta' liċenzja ta' sewqan għandu għaliex issa dawn il-liċenzji suppost li huma l-istess skont il-qafas illi ħarġet bih il-Kummissjoni. Is-Sur Hill li reprezenta l-Kommissjoni weġibni fl-22 ta' Deċembru 2014 għallijek. Kumpaniji ta' assikurazzjoni fil-prinċipju huma ħilsa illi jiddeċidu fuq il-tariffi tagħhom u li jagħmlu differenza bejn it-titolari tejjem ehm, jekk dawn jibbażaw ruħom fuq kriterji oġġettivi bbażati eh, fuq ir-riskju. Iżda fil-waqt il regoli dwar suspensjoni u r-tirar tal-liċenzi fostom anka sistemi ta' multi hemm differenzi bejn istati membri, id-direttiva fuq il-liċenzi ta' sewqan fija wkoll il-prinċipju qofol ta' rikonoxximent mutwu f'artiklu 2. Kwalunkwe differenza li ssir bejn it-tariffi bbażata esklusivament fuq il-fatt li liċenzi ta' sewqan inħarġet minn stat membru ieħor, għal daqstan dak iku imur kontra dan il-prinċipju imma dan għadu qed iseħħ. Jekk inti iċċempel il kwalunkwe kumpanija ta' assigurazzjoni eh, fl-Irlanda jimkella tara l-websajt tagħhom, tara illi it-tariffi tagħhom huma ola jekk inti m'għandekx liċenza ta' sewqan tal-Irlanda jew tar-Renju Unit. U m'hemmx spjegazzjoni għalfejn dan huwa l-każ, jekk iċċempel jispjegawlek bla ħafna tidwir mal-lewża illi inti ser ikollok tħallas iżjed għaliex inti m'għandekx liċenza tar-Renju Unit jew tal-Irlanda. barra minn hekk il-tariffi jitbaxxew mill-ewwel jekk inti tibdel il-liċenzja tiegħek ma' waħda tal-Irlanda. Imma inti billi għamil daqshekk xejn ma nbidel, mintix kapaċi ssuq iżjed, ma nbidilx il-no claims discount tiegħek, ma nbidilx il-passat tiegħek xejn. Kollox jibqa l-istess, apparti l fatt li inti tkun bdejt il liċenzja ma waħda irlandiża. Allora dan mhux mod kif inti isek tintaxxan direttament il dawk illi eh, morri joqogħdu l-Irlanda Eh, dawk in-nies li għadhom ma jafux b'din id-direttiva, issa qed iġielhom illi ġelhom illi jibdlu il-liċenzja tagħhom qabel qabel ma din tiskadi. Barra minn hekk infakarkom li dan mhuwiex kwistjoni ta' riskju, żgur illi l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi fl-Irlanda huma eh, mamra biżejjed biex eh, ikun jistgħu li monitoraċ ta' min ikun qed isuq b'liċenzja mhux Irlandiża. Importanti l-Kummissjoni biex ma tibqax bidea fuq saqqa meta tara li hemm regolamenti jmorru kontra il-politiki tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni kienet tkun kuntenta kieku Malta eh, iżżomm tariffi ola għal trasport pubbliku lil dawk li mhux residenti Tasbu li kieku dana kien ikun argument validu? Inħalli fidejkom biex tiddeċidu. Kas wieħed minja wieħed minja referi għannu asta opportunità illi il-liċenzja tiegħi tkun sostitwita f'perjodu raġonevoli u kif dan affettwani. Nixtieq infakarkom li ma kellix bżonn nibdel il-liċenzja tiegħi kieku mhux kiku il-kompaniji tal-assigurazzjoni sammew ma liġiet Ewropej u rikonoxxew liċenzja tiegħi bħala waħda indaqs dik Irlandiża. Jiena napprezza kieku l-Kummissjoni tanalizza dan il-każ wieħed minja wieħed minja u tieħdu biżjed serjetà. Żgur li ħadd minnkom ma japprezza eh, li kiekom sitwazzjoni fejn ma jistax isuq għal tliet xhur għax għadu għax tkun għadkom qed tistennew illi tinbidlilkom il-liċenzja tas-sewqan dan jisu bħal kiku eh, ma ħallewniex insuq għaliex jiena f'dawk it xhur kelli ħafna pjanijiet fejn xtaqt nikri karozzi u nsuq. U minħabba l fatti li dan l-iskambju ta' liċenzji dam wisq ma stajċ u tħalt ħafna spejjeż żejda. Veru illi id-Dipartiment ta' Trasport tal-Irlanda wera illi huwa kompetenti f'dan l-iskambju ta' licenzi, però l-Kommissjoni għandha tfassal ukoll qafas aħjar dwar dawn l-iskambji biex bekk Eh, tħares iċ-ċittadini tagħha minn avvenimenti bħal dawn. Grazzi tal-ħidma tagħkom u tal-appoġġ. Okay, that's very good. I was thinking, is this going to last me? Tajjeb, kontet naħseb bejn u bejru ħida kemm ħajdum. Imma grazzi lil petizzjonant illi spiega tant sew eh, l-opinjoni tiegħu. Nadi l-kelma issa lill-Kummissjoni is-sur Lukaċ u s-sur Lisi. Grazzi, President. Għan nitkellem l-ewwel fuq il-każ wieħed minja wieħed minja mbagħad il-kollega tiegħi jitkellem dwar il-każ brabta mal-assikurazzjoni dwar l-iskambju tal licenzi tas-sewqan il-Kommissjoni saħet illi fil-fatt direttiva dwar liċenzi ta' sewqan ta' sigura li għandu jkun hemm rikonoxximent mutu tal-liċenzi validi kollha Ewropej. Fil-prinċipju daw il liċenzi m'għandhomx għalfejn ikunu skambjati sakemm huma validi biex bekk nassiguraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni sempliċement ta' bażi tal-fatt li l-liċenzja tagħhom ġej minn pajjiż Ewropew ieħor. U bekk nixtieq ukoll nassiguraw li jkunu jistgħu jiċċaqalqu b'mod ħieles fl-Unjoni Ewropea. Hemm iżda sitwazzjonijiet fejn ikun hemm bżonn skambju ta' liċenzi u għalhekk illi deċidejna illi hija kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali illi jiddeċidu l-proċedura ta' dawn l-iskambji il-Komissjoni m'għandix kompetenza biex tintervjeni f'dawn il-prassi ta' tabdil tal-liċenzi. Iżda, il-Komissjoni qed taħdem ma' l-Istati membri biex tassigura li jkun hemm skambju tal-aħjar prassi bejnietom u nħeġġu wkoll l-istati membri biex jaddottaw proċeduri ta' effiċenza dan qed iseħħ permess għal kumitat dwar liċenzi tas sewqan fil-Kummissjoni kemm il-darba li l-istati membri jaddottaw proċeduri sabiex ma jżommux il-sewwieqa milli kun jistgħu jsuqu sama qed tinbidlilhom il-liċenzja. L-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat kienet fis-27 ta' Jannar ta' din is-sena l-Kummissjoni għal darbohra reġgħet tindirizza din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni barra minn hekk ittopera wkoll il-netwerk tal-operaturi tal eh, liċenzi tas-sewqan sabiex ikun hemm bdil effiċjenti biex ikun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ħalli liċenzi ma jdumux ma jimbidlu. Il-Kommissjoni naturalment se tkompli taħdem ma l-Istati membri biex tassigura illi ir-regoli dwar il-liċenzi ta' sewqan jiġu implementati b'mod effiċjenti, naturalment dejjem b'rispett tal-affas eżistenti. Tajjeb issa jiena ser nikkommenta fuq il-parti dwar l assigurazzjoni Biex nirrepeti dak l-qari surġantar, Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jiddeċidu huma fuq it tariff fil-prezzijiet mem l-ebda regolament dwar dan fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Dawn il-kumpaniji kif jiddeċidu mm, janalizzaw il-profil tar-riskju ta' min ikun qed japplika dik l-assigurazzjoni. U l-kumpanija tiddeċidi fuq eżattament xi kriterji ħa tapplika. applika Issa jekk eh, eh, l-oriġini tal-licenzi oriġinali tas sewwi jiex kriterja dikka tiddeċidi l-kumpanija. F'dan il-każ jider biċċar illi il-licenza tas sewqan Maltija ma kienieċ eh, ma kinitx ta' vantaġġ għal kumpanija ta' sikurazzjoni Irlandiża. Jiġifieri inti bħala kumpanija jekk il-kumpanija deċidiet li jekk inti għandek l-licenza sewqan Maltija, jista' jkun li ma għandek xi raġuni għalfejn ma tirrispettax daqstant ir-regoli ta' trasport fl-Irlanda. Allura ħasbet li dak huwa riskju żejjed li kellu dan is-sewwieq partikolari. Grazzi. Issa, maċċanna kumitat Taljan, issa nistgħu ngħidu l għandna kumitat iżjed Malti. Mela, L-ewwel dir kelma Roberta. Grazzi, Cecilia, l-ewwel net. Jiena analizzaj din il-petizzjoni, għant il-petizzjoni tkolla tas-Sur Ċantar. Għabbażi ta' dak li smajna mill-rappreżentanti tal-Kummissjoni u mitweġiba li tat bil-miktub, Jina ħares lejn il-tweġiba illi għamet referenza għal netwerk ta' sewwi Ewropej sabiex ikun hemm skambju iżjed faċli ta' liċenzi. Malta u l-Irlanda it-tnejn huma parti minn din il network però kif fajna f'dan il-każ dana ma tantx il differenza għaliex is surċantar kelli kellu jistenna 12 il-ġimgħa u safratant ma setax isuq għaliex eh, dak il-perjodu kienet qed tinbidillu l-liċenzja naħseb li dan jurina li għandna bżonn intejbu daqsxejn l-affarijiet. Paramenek menek naħseb li l-konklużjoni tal-Kunsill li memx bażi biex nieħdu vizitazzjoni, naħseb ma naqbilx ma dik il-konklużjoni. Naħseb li l-iskambju tal-aħjar prassi bejn l-Istati membri hija xi ħaġa nistgħu nħarsu li daqsxejn fi żjed dettal kif ukoll naraw illi dan in netwerk li semmejna ikun jiffunzjona daqsxejn aħjar. Wara kollox hemm raġuni għalfejn iċ-ċittadini Ewropej iresqu petizzjonijiet qudiem il-Parlament ma nistawx noqogħdu dejjem ngħidu illi m'hemmx eh, kompetenza fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Per eżempju, jiena parti mill-Kumitat ukoll tassu intern u eh, nqattaw ħafna ħin niddiskutu kwistjonijiet bħal dan f'dak il-Kumitat. Mela jiena qed nissuġġerixxi illi din il-petizzjoni nżommuha miftuħa U meta imbagħad eh, ikonna nisimaw petizjonijiet brabta ma' intern fil-ħarifa, neġaw niddiskutu dan il-każ. Għaliex eh, is-sitwazzjoni zgur żgur li taffetwa mux bisli lilu stanka ċittadini uħra Ewropej. Thank you, Chair. Um, this is, I will take both petitions to... Grazzi, għan kommenta il-żewġ petizzjonijiet f'daqqa Għaliex jekk tħares li qed nara li hemm taqxen kutta kontradizzjoni. Qed nifhem illi il bdil tal-liċenzi huwa possibbli u li ma jkunx hemm problemi bih. Però il-fatt illi kumpanija tal-assigurazzjoni ikollhom prezzijiet ola u li inti ma tiddeċidix li kollok assigurazzjoni għax tażel inti ma bil-fors, iġifieri hemm diskriminazzjoni għaliex inti tibdel il-licenzja tijak, apparti mill imbagħad irid ikollok l-assigurazzjoni wkoll. F'dan il-każ is-sewwieq ma setax isuq għal tletxur għal tletxur. U nisħaq fuq il-fatt li eh, l-assigurazzjoni mixi għażla. Jiena ġejja minn sfond ta' negozju u Nifem illi il-kumpaniji tal-assigurazzjoni fidejhom ehm, il-prezzijiet li jistabilixxu, però jidirli illi bla dubju ta' xejn dan iċ-ċittadin sofra minn diskriminazzjoni. Naħseb li din il-petizzjoni għandna ħalluha miftuħa mhux biss għas-sur ċantar illi għamel kuntet miħaj għal numru ta' xhur u eh, pjaċir tiegħi ngħid li naqentu biex jippreżenta eh, dan il-messaġġ tiegħu illum. Però naħseb li anka għal ċittadini oħra illi eh, ikunu fl-istess situazzjoni ma mikollhomx opportunità li jikdbunna bħalma minn is-sur ċantar għaliex hemm diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini U dan il-komitat għalhekk qiegħed għawek biex jisma' dawn il-każijiet, jisma' dawn il ċittadini u jagħmel xi ħaġa. nishtiq nixtieq li dan il-każ jinżam miftuħ. Tajjeb, mela ejja nikkonkludu illi petizzjoni ħanżomma miftuħa. Is-surjar. X'mek kienu against Jina xtaqt nżid ma dak l-intqar minħabba li l-kollegi diġa għamlu taqsira tajba li jixtiequ fil-fatt jikkonkludu li nżommu l-petizzjoni miftuħa. Iżda aħna għandna bżonn ta' iktar informazzjoni fejn il-kumpanija tal-assigurazzjoni qegħdin fil-fatt jħorġu bi prezzijiet differenti għal nies differenti li għandhom liċenzji differenti u aħna din ngħidu li din hija xi ħaġa ta' diskriminazzjoni tmur kontra l-liġi Ewropea. U aħna ma nixtiqux li ngħidu li fil-fat dan huwa bażi tal-riskju iżda jkolli ngħid li mhux veru huwa bażi tar-riskju qed issir din l-analiżi u qed jingħata dan il-prezz. Jiena naħseb illi allura l-assigurazzjoni jekk aħna ħankelmuha forsi jgħidu li dan huwa eh, biċċa tiegħi jiena x'nagħmel fil-kumpanija tiegħi. Iva jekk ma jkunx hemm raġuni partikolari forsi nistaw nejdu bla dubju ta' xejn din hija diskriminazzjoni, iżda forsi huma jimxu għabbażi ta' sistema oħra, però jkolli ngħid illi f'ħafna stati membri imposta regoli differenti li jekk jiena nkun barrani jista' fil-fatt ikolli ċertu punti li jittieħdu li mill-liċenzja jekk jien għamil xirjat partikolari iżda jekk biex ma jittieħdu li xina qed inħallas iktar flus jiena naħseb illi ma ħsibx li s-sistema tal-puntija qiegħda timxi u s-sistema tal-sigurezza qegħdin jimxu għabbazi tal-riskju biss ikolli ngħid. Jisli. Grazzi. Iva dan huwa ċittadin Malti illi qiegħed joqgħod l-Irlanda u dan qed iħallas 44% iżjed għall-assigurazzjoni tiegħu eh, u kapaċi u jista' jsib x'jagħmel b'dawk il-flus kieku kun jista' jgawdihom ma tieħor. Jiġifieri nissuġġerixxi illi inżommu l-petizzjoni miftuħa, nibatu ittra lil rappresentanza permanenti tal-Irlanda u nitolbu li iżid informazzjoni. Naturalment dan huwa suq ħieles u il-kumpaniji eh, jiffissaw il-prezzijiet li jridu. Iżda, qed naraw li hemm diskriminazzjoni kontra ċittadin Ewropew u qed naraw li hemm xkil għal eh, ċaqli ħieles tal-ċittadini Ewropej. Wara li nirċivu mbagħad risposta mant l-awtoritajiet Irlandiżi, dik l-informazzjoni nadduha lil petizzjonant u mbagħad nagħlqu l-petizzjoni. Għaliex abbażi ta' dak li qaltina l-Kummissjoni, għal-Komissjoni memx bazi biex neħdu iżjed azzjoni, maħna naħsbu li jiva hemm bazi, u l-ura nissuġġerixxu li mmexxu hekk. Tajjeb hekk? Tajjeb. Issa, punt 26. Is-sur ċantar mhux talli qed isuq karozza iżda minn eh, żmien għal żmien isifer ukoll bajru plan. Għal darboħra reġana petizjonant maħna eh, permezz ta' video nittamel darba daqxej niqsar jenna rawħ. Eżis membri tal-peti nixti issa nipprezenta l-petizjoni 2032 barra 2020 dwar li eh, tivvjaġġa bil-annimali domestiċi f'ajruplan fl-Irlanda illi kienet projbita mill-Lufthansa. Aħna ma naqblux illi dana mhux permessa għaliex xeket qed tfixkel wieħed mill prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea iġifieri il-ħelsin tal-moviment. Nixtieq nispjegalkom kun sitwazzjoni tiegħi biex tkun tistgħu tifhmu l-problema tiegħi. Jien għandi kelb żgħir, żgħir ħafna, Iġifiri, suppost li dan ikun jista ehm, jivjaġġa miħaj fil-kabina ta' aeroplan fil destinazzjoni Ewropej apparti l-Irlanda. Aħna marna noqogħdu l-Irlanda tlet snin ilu peress li kanna bżonn karozza, soqna minn Malta l-Irlanda bil-kelb fil-karozza. Il-kelb, eh, il-kelb tiegħi tħobb ħafna il-tivjaġġa bil-karozza u kemm il-darba morru lura lejn Malta Imma bil-kontra ta' Maltin oħra illi jgħixu u jaħdmu fi stati membri oħra, ħana dejjem kellna problemi bejn nivvjaġġaw eh, bejn Malta u l-Irlanda bil-kelb tagħna. Ir-raġuni li jekk inti titlaq mill-Irlanda bil-annimal eh, fuq ajruplan tista' imma mbagħad biex tiġi lura ma tistax. U naħseb illi din hija xi ħaġa ridikola. ċempilt il-Lufthansa u qaluli illi l-Irlanda hija konsidrata bħala parti mir-Renju Unit. Barra minn hekk kontatt kuntatt anke mad-Dipartiment tal-Bidja fl-Irlanda u rċivejt risposta mis-Sinjura Walsh fit-13 ta' Wissu 2014. Għalt li hekk. Huwa rekwiżit obbligatorju illi linji tal-ajru reġistrati eh, jissottomettu notifika meta jkun hemm trasport ta' annimali fit-territorju tagħna. Iżda mbagħad jiddeċidi l-kumpanija tal-ajru ehm, ta' dak l-ajruplan fejn li ser ikun iġor l-annimal. Dan l-istess bħalma jiġri f'Malta. Aħna kellna l-ewwel eh, tarbija tagħna f'Jannar u xtaqna li mmorru lura Malta għal ftit ta' żmien. Kellna pjan nibqgħu hemmhekk għal xarejn u għalhekk ma stajniex inħallu il-kelb warajna għaliex dan huwa parti mill-familja. Fit-23 ta' Marzu vjaġġajt lejn Frankfurt eh, permess tal-Malta u ħadt il-kelb miegħi fuq l-ajruplan. Il-tqajt ma' rappreżentant mid-Departiment tal-Bidja u dan għalli eh, dan verifika li il-kelb kellu il-ċertifikazzjoni neċessarja. Allura ħadna l-kelb maħna Malta qed ngħid. Aħna qed nippjanaw illi mor lura Dublin f'Lulju. Dan mm, Tina mux se tkun vjaġġ faċli għaliex ma nistawx eh, nerġa' naqbdu aeroplan lura għaliex il-Lufthansa mhux qed ħallina nivvjaġġaw bil-kelb fuq l ajruplan Allura issa li ħanamlu huwa illi Eh, insifru bler Molta bil-kelb ġvir bajlu pran lej Pariġi, imbat nikru karozza unsuqu għal Roskov fi Franza, sitzijat, imbat nieħdu ferri għal Kork jew Rosler li huwa vjaġġ b'dajsa ta' iżiet minn 14 sena, 14 eh, sija. Hemmhekk nifaw għal Dublin. Ġvin it li tifmu kemm kajkonna eh, naddu minn skariċ biex naslu lura. Il-kelb tagħna huwa Shih ehm, għal daqstant eh, għal razza tagħha diffiċli illi tivvjaġġa għaliex għand kollha bżonn ambjent partikolari. U l linja tal-ajru jafu eh, dwar dan u għal daqstant hemm ta' klawżoli illi inti meta inti tiġi biex titrasporta annimal fil-kompartiment tal-merkanzija ta' ajruplan. Kif tajt il-Kommissjoni Ewropea dan għandu jkun eh, din għandha tkun kwistjoni sempliċi u ħafna iżjed sempliċi pereżempju mill-cloning tal-annimali, imma hija relevanti wkoll. Barra minn hekk hija kwistjoni fejn qed naraw illi li aħna nivvjaġġaw bil-kelb tagħna huwa diffiċli u l-Unjoni Ewropea għandha tajn f'dan il-każ. Peress li l-Lufthansa ehm, iġġor annimali u peress li d-Dipartiment tal-Bidja mandu l-ebda problema b'kif ehm, l-annimali jaslu fl-Irlanda, il-Lufthansa għanda għandha tippermetti illi eh, l-annimali jivvjaġġaw fuq ajruplan lejn l-Irlanda. L-Kummissjoni għandha tkun involuta eh, f'dawn id-deċiżjonijiet kummerċjali. Il-Kommissjoni għad astant għanda tara illi l-lini tal-ajru illi permettu illi tivjaġġa b'annimali għandhom joffru dan għad destinazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-ħidma tagħkom. Grazzi għal darbohra l-petizzjonist qed iddaħaqna dik l-istorja ma għal-istilan l-Kummissjoni sabiex tina spiegazzjoni fuq dan il-każ. Merci Madame, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President. Aħna nixtiequ nittrattaw din il-kwistjoni f'żewġ fażijiet l-ewwel net fuq il-livell ta' reġistrazzjoni ta' l-ajru li jiena se nitratta u mbagħad ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi Sinjura Klein fuq is-saħħa ta' l-annimali li hija wkoll kwistjoni li hija involuta f'din il-kwistjoni. Mela, kif għadna fit tweġiba li sur ċantar attualment ma teżistix leġislazzjoni fuq it-trasport ta' l-ajru mill-livell komunitarju fuq trasport tal animali li huma pets li huma annimali domestiċi fil-kabina jew pala merkanzija. Hemm żewġ leġiżlazzjonijiet però illi li kieku jkopru sitwazzjoni bħal din minn banda waħda dik li responsabilta li kikun hemm dannu għat trasport ta' annimali għal bażi tal-konvenzjoni ta' Montreal li kienet ukoll trasposta fl-1997 u kol leġislazzjoni illi tkopri il-persuni il li għandhom xi disabilità meta dawn ikunu akkompanjati minn xi kelb illi jajnom matul vjaġġ blajru. Imma bżonn li wieħed ikun jaf li f'dawn il-każijiet ovvjament ir-regoli veterinari u tas-saħħa fuq livell nazzjonali jiġu rispettati. Għalhekk dinja situazzjoni attwali kif għadna li petizzjonant naħsbu illi fuq il-livell ta' trasport blajru il-fatt li wieħed jagħti minn fażi leġislattiva tkun tfisser illi niftu sensilla ta' ċirkostanzi diffiċli li ninsolvu, per eżempju il-daqs tal-annimal, il-pis tiegħu, ikun hemm lista sħiħa ta' kriterji. Imma fil-każ preżenti l-għamem kompetenza f'dan is-suġġett u lanqas ta' abbozz leġislattiv pendenti u lanqas l-intenzjoni li nkopru dan il-qasam illi hija biss il-deċiżjoni kummerċali tal-kumpanija tal-ajru illi bħal dan il-każ illi iħalli aċċess għal passiġġieri li jkunu akkampanjati mill-animali domestiċi skont ċerti kundizzjonijiet skont regoli kummerċali fissati minn din il-kumpanija u għalhekk il-passiġġieri mbagħad eh, jiddeċidu huma li huma l-kumpaniji tal-ajru li hum iktar favorevoli għalihom. Grazzi ħafna. Grazzi sa nixtieq dan il-kollegi sabiex jitkellmu fuq dan il-punt il kas tal-petizzjoni. Is-Sinjor mm. eh, Klein, ikjoġbok. Grazzi ħafna wara nofsnar it-tajjeb. Mela fuq is-saħħa tal-annimali, il anzi tkellem fuq il-possibilità li l-kumpanija tal-ajru ma twiġibx dispożizzjoni tar-regolament. Eh, dan ir-regolament wieħed eh, ħamsa fuq l-annimali meta jkunu eh, konnessi ma' attività ekonomika u l-każ preżenti mm, ċaqliq ta' dan l-annimal mhuwiex ċaqliq kummerċali Ma f'dan il-kontest nixtieq inżiq ngħid illi iċ-ċaqliq ta' eh, annimali domestiċi bejn stat membru il huwa regolamentat mill-Unjoni Ewropea dak li huwa ċaqliq ċifieri mhux kummerċjali fuq dawk li huma l-eżiġenzi ta' saħħa tal-annimali fil-qafas ta' dan it-tip ta' regolamentazzjoni li stati membri obbligati jivverifikaw il-konformità ta' dan iċ-ċaqliq mal-leġislazzjoni Ewropea u f'dan il-qafas l-Irlanda deċidiet tuża l-possibilitajiet ta' regolament tal-2004 illi jippermettija illi tiddelega il-kontroll ta' dawn l-annimali domestiċi lil entitajiet illi qiet awtorizza u speċjalment għall għal kumpaniji li trasportaw l-annimali għax l-Irlanda taħseb li dawn il-kumpaniji Eh, għandhom imħalsin il istaff tagħhom biex jagħmlu dawn il-kontrolli fil-punti ta' dħul fl-Irlanda. Dan il-qasam eh, l-Irlanda ta' autorizza, ġifiri dawn l-entitajiet jiġu autorizzati mill eh, gvern irlandi skont ċerti kundizzjonijiet u waħda mill-kundizzjonijiet għat trasportaturi hija obbligu illi jafżaw l-wasla tal-annimali 24 sija qabel li jatlu jitħlu fuq it-territorju u hemm il-website tal-Gvern Irlandiż fejn l-email tiġi mibgħuta. U ovvjament f'dan il-kuntest nistgħu naħsbu li trasportatur ikun jista' jiddeċidi illi jeżiġi illi l-annimal eh, ikun eh, trasportat mhux fil-kabina imma bħala merkanzija. Je vous remercie. Now the floor is open. Grazie, issa nista' niftaħ id-diskussjoni, eżis kollegi minn nixtieq No one? Okay. This is this is a bit strange. Normally you are quite talkative. Maybe ħaġa stramba forsi eh, li ħadd ma jrid jitkellem. Forsi sarna raħin. Jiena nixtieq ngħid lill-petizzjonist li din kienet l-iktar petizzjoni sabiħa jkolli ngħid li smajna biha llum. Taqna veru issa minħabba li aħna konna din nitrattaw kwistjonijiet verament diffiċli u din petizzjoni sa żiedet l-aspett uman għal din għal dan il-kumitat. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid li m'hemmx bażi legali sabiex t-intervjeni. Fu deċiżjoni li ttieħdet minn kumpanija tal-ajru Ewropew, regolament tas-sena 2004 fuq il-protezzjoni tal-annimali fil-mezzi tat-trasport ma tapplikax laqqas minħabba li l-annimali li vjaġġaw b'dan il-mod mhumiex koperti mill kam ta' applikazzjoni ta' dan eh, regolament u allura jidher biċċar li dan huwa fidejn il-kumpanija Lufthansa sabiex jiddeċidu li huma ħilsa kwa sabiex jiddeċidu x'tib ta' regoli għandhom fuq l-annimali ta' kumpanija fuq il-pets u ir-regoli kollha dwar li fjaġġar ta' dawn il-pets mal-passiġġieri. Allura jiena nissuġġerixxi illi nagħlqu dan il-petizzjoni m'għandniex bażi legali sabiex nisfurzaw lill-kumpaniji tal-ajru sabiex jinn nisfurtawhom li jaċċettaw lil pezz u nibatu ukoll lil itra l-sur um, ċantar li nejdulu li permezz ta' determinazzjoni tiju. Zgur li jista' jkollu kuntatt direttament mal-Lufthansa jipprova jikkonvinċihom sabiex Ta staqblu miegħi nistgħu nagħmlu hekk? Tajjeb wis, ningrazzjakom. Next one which is Menissa issa ngħaddu l-petizzjoni li jmiss petizzjoni Spanjola numru 0637 dwar il-proċessar agrikolu tal-frott ċitru. Il-persuna li ħattressa il-petizzjoni miex għedawek, iżda qed issegwi l-laqab biex xandira pubblika Nsalmulek u issa nistgħu mill-ewwel nistiednu r-rappreżentant tal-Kummissjoni Jesus Miller Martinez biex jitkellem. Ah, mm. Buenas tardes. Buenas mela f'snar tajjeb jiena jisimni Jesus Melero, jiena fil-direttorat Agri fil-qasam tal-ħlas dirett u Jiena f'din il-petizzjoni nixtieq illi nirreferi għal kummenti illi fil-fatt tresqet il-Kummissjoni illi huma fuq l-istess linja eżatt tal-opinjoni tal-Kumitat Agrikolu u l-Iżvilupp Rurali tal-Parlament Ewropew u li għawek u dim dan il-Kumitat jiena nixtieq infakkar sempliċiment illi wara il riformi illi kienu introdotti dan l-aħħar fil fil-pak, fil-politika agrikola komuni, memx ħlas li huwa kopjat għal setturi partikolari u l-unika possibilità illi wieħed joffri sussidju għal ċertu setturi speċifiċi issa joffruta bl-artiklu 52 tal-artiklu 1306 dwar il-ħlas akkopjat illi fil-fat jista' jippermetti l-numru ta' setturi fosthom is-settur tal-frott u l-ħaxix li fil-fatt qed benefika li qed ikopru wkoll il-frott taċ-ċitru huma proprju f'dawn is-settur li qed noffru l-possibilità lill istati membri illi jkunu jistgħu jagħmlu ħlas kapild akkuppja tal dawn is-setturi. Jekk naturalment ikunu sodisfatti numru ta' kondizzjonijiet. Ġifiri dawn għandhom ikunu l-ewwel qabel kollox setturi li jinsabu f'ċertu diffikultà u mbagħad wa fidejn l-istat membri li ddeċiedi li liema setturi agrikoli jaħseb li waxira illi jagħti dan it-tip ta' ħlas. Fi Spanja meta bdejna naħdmu din is-sistema ma inkludewx is-settur tal-frott u l-ħaxix. U laqqas il-produzzjoni tal-frott ċitru fost il-setturi li kienu sussidjati. U anka minħabba il-miżuri ta' dotta Spanja dwar il-ħlas volontarju, l-akkuppjat jista' jkun li jkunu reveduti anke din is-sena. Kull stat membru jista' jiddeċidju liema ħlas konkret ħajkun ħlas dirett tibidlu anke dawn l-ammonti ta' ħlas u jidderriġuhom f'setturi ġodda illi ma kienux qed jissussidjaw qabel. Allura nistgħu naraw illi huwa passibbli illi il-gvern Spanjol issa japplika dawn it-tip ta' miżuri għas setturi ġodda. U dan jissemela kif jixtieq dinja possibilità illi teżisti speċjalment jekk dan is-settur ħajbqa' jkollu problemi strutturali jkun hemm il-ħtieġa li jkun appoġġjat b'mod speċifiku din hija l-unika possibilità li hija dependenti iżda ma tiddependix mill-azzjoni tal-Kummissjoni, iżda tiddependi mill-azzjoni tal-Gvern naħabba li l-Gvern tal-pajjiż partikolari rrid jażel is-settur li għandu jkunu sussidjati permezz ta' dan il-ħlas diretti. M'għandi xejn iktar xi nżid nirringrazzjak. Thank you very much and just to alert colleagues before. Grazzi ħafna. U qabel imma nisib niksa biex titkellem Aziz eh, Peter, nixtieq ngħidlek li din hija petizzjoni li aħna ħdimna fuq um, fl-eżerġizzju ta' baljaġ u aħna konna temna li ħan torbu għal pozizjoni minnaħa tal-Kommissjoni u pozizjoni minnaħa tal-Komitat Agri ġifiri nistanejt li din hija petizzjoni nistgħu nikkonkludu fuq hawn nagħlqu minħabba li aħna Nistaw nalqu meta nirġivu tweġibiet. Mela jiena nixtieq illi nimxu b'dan mod. Peter xorta tixtieq titkellem iva naħseb li għamil taqsira tajba forsi nista' nressaq riżer punt ieħor li petizzjonist jiena qegħdin narraw li aħna hawnhekk fit-titlu qegħdin ngħidu qed nirreferru għall-Istat Membru Spanja ġifieri. Però jista' jkun illi hekk kif qalet il-Kummissjoni Ewropea dawn il-kwistjonijiet huma affarijiet li kienu diskussi ħafna per huma l-istati membri illi naħseb li għandna nindirizzaw meta jkun hemm talba differenza fil-direzzjoni ta' dawn sussidji jena naħseb li fil-fatt hekk irridu ngħidu l-petizzjonist li jrid jappella lill-awtoritajiet u kif għal rappreżentant tal-Kummissjoni dawn il-ħlas diretti jistgħu jinbidlu ta' kull sena u minkejja dan kull sena jtli dibattitu ma ntemx. Grazzi ħafna sar il-ħin ma nofsinhar ħna nixxilna intemmu l-maratona ta' petizzjonijiet li bdejna biha l-bira temmejna din il-maratona illum. Nishtri ringrazzjakom il-kol tal-li parteċipajtu. Nixtieq insellem rappreżentanti tal-Kummissjoni, grazzi lilkom il-koll, is-Segretarjat kif ukoll grazzi lill-kollegi narawkom narawkom dalwaqt. And thanks to the Grazzi wkoll lill-interpreti, speċjalment lill-interpreti. Is-soltu jien nitlobkom sabiex ittuna xar minuti oħra. Iżda nixtieq nirringrazzjakom u nisalmilkom u jalla tgawdu il-bqija tal-lejla kmini.